kummissjoni illi ġi elett maċċoranza kbira ta' din il-Kamra. U wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. U għalhekk id-diskors se jkun diskors illi huwa bla preċedent fl-istennijiet li jġib miegħu. U għalhekk għandna bżonn nkunu kollha kburin illum li dinja l-ewwel derba illi se konna indirizz ġifiri diskors mill-Stat tal l-Istat tal-Unjoni mill-President ta' Komissjoni ġi elett fl-uffiċċju ta' procedura ġdida li għamlet mill-Unjoni Ewropea waħda iktar demokratika u din il-Kamra dal-odi hija dik ta' demokrazija Ewropea u aħna bla dubju ta' xejn għandna u ħafna sfidi bil-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni ekonomija diffiċli ħafna f'ċerti stati membri tal-Unjoni Ewropea. U il-gwerer għaddejjin u koll fuq il-frontieri tagħna iġallunna jikontribixxu għat-tfittxija ta' soluzzjoni biex inkunu nistgħu intemmu dawn il-kriżi. Dan l-istat ta' l-Unjoni huwa dibattitu fejn għanna skambju mal-Parlament Ewropew imma huwa wkoll il-post u l-ħin fejn istituzzjonijiet Ewropej l unjoni Ewropea jistgħu juru flimkien ma' qudin li huma lesti jaħdmu flimkien fl-ispirtu tal-Komunità Ewropea u jilqgħu l-isfidi tal-futur. Jean-Claude Juncker dalgħodu, għall-ewwel derba bħala President tal-Kummissjoni se jindirizzana fuq l-Istat tal-Unjoni. President Juncker. Issa nadilek il-kelma biex tkun tista' tippreżenta l-proposti illi inti fl-Unjoni Ewropea fid-dar ta' Demokrazija Ewropea hawnhekk fil-Parlament Ewropew, President Juncker nadilek il-kelma. Sehr verehrter Herr Präsident, President tal-Kunsill, Signori, Aziz Onorevoli Membri, għalija pjaċir kbir, mux biss dover ma pjaċir. Pala President tal-Komissjoni għall-ewwel derba fil-ħajja qasira tiegħi nati da diskors tal-Istat tal-Unjoni f'din il-Kamra. Pala Prim Ministru tal-Lussemburgu, ta' sikwiet nasab 20 derba jiena tajt il-diskors tal-stat tan-nazzjon. Imma l-iktar eh, tawni applaus wara d-diskors, jiva veru, unbat forsi ma kinux ma kinux jaqblu fuq is-sostanza ma kulħadd qabel illi kont tawwalt wisq fid-diskors tiegħi u għalhekk illum hemm dan il-periklu ukoll Jiena ma stajċ nabbozza dan id-diskors f'kondizzjonijiet normali, tafu forsi xieħut jafu għaliex. Imma se niprofa nikonkludi u mandomx ħafna. dan id-diskors huwa fil-qafas tal-ftehim mal-Parlament Ewropew u mal-Kummissjoni Ewropea li ġi konkluż ta' bejnietna u fiħdan dan il-qafas il-President tal-Komissjoni iġifiri fl-ewwel nofs ta' settembri ġi qudiem il-Parlament u jagħmel sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet fuq is-sena ta' qabel u il-ħidma imresqa qudiem il-Kamra biex inkopru dak illi l-Komissjoni se tagħmel fix-xhur li ġejjin. Ħanajdwek forsi sena u għalhekk dawn huma l-prijoritajiet tal-Kummissjoni u kif ukoll tal-Unjoni Ewropea. U għal daqstant għal dak li huwa Martin Schulz kif ukoll il-President tal-Kunsill Prim Ministru ġifieri tal-Lussemburgu Eh, waslulhom dawn il-proposti bil-miktub u din litra kienet disponibbli wkoll u mimusa għal litra hemm dokument fuq kif se nittrattaw il-10 prioritajiet ta' ħidma tal-Kummissjoni. Iġifieri din hija stqarrija ta' intenzjoni min issa nittratta dawn is-suġġetti kollha illum. Mhux qed nagħmelek mhux biex Ehm, ma nkunx frank ma'kom, imma diġà jesistu bil-miktub u Franz Timmermans u kol kiteb fuq il-proposti il-Parlament irċeva dan it-test bil-miktub imma dak nista' nipprova nagħmel illum mhux nidħol tant fid-dettall ma tifmu aħjar forsi l-istampa ġenerali. jekk tridu iva jina l-ewwel President tal-Kommissjoni illi direttament ġi nominat u aċċettat anki permezz tal-vot tal-Parlament Ewropew. Din kienet it-triq tiegħi diretta lejn il-pożizzjoni tiegħi. Mill-bidunet fil-fatt meta tkellimt magħkom fl-14 ta' Ġunju jiena tkellimt magħkom frankament għamilt ċar daqs il-kristall illi l-intenzjoni tiegħi kienet illi l kommissjoni issir iktar politika Għal daqstant, il-President tal-Kummissjoni minħabba il-proċeduri demokratiċi u dawk ta' ħatra u kol se jkun president politiku. Meta ngħid politiku, basikament nixtieq ngħid politiku bl-aħjar uh, mod possibbli. Aħna nies tad-dinja tal-politika. tal politika aħna nis politiċi u mux uh, eh, politiċi għax bil-Franċis ħanajdu għekam konnotazzjoni għazina. Iġifiri, għat najt blaħjar mod possibli. U meta najt politiku, mux se nipolitiċizzaw kollox, le, miex ix-xoq għatana, nixtieq najt biss illi tassew inħoss. Illi issa ma wasalx iż-żmien biex nibqaw niraw l-affarijiet u nibqaw għaddejjien bl-affarijiet ta' kuljum, mhux il-każ. La taħsbux u laqas biss miskom toddu kemm il-derba eh, sennajt ngħid il-kelma soċjali jiena qalbi mimlija bl-aspetti soċjali u l-qasbis miskom toddu kemm il-derba snusa l-klim monetarju, baċitarju, finanzjarju. kwiet, sikwiet, nis jamlu diskorsi bla sostanza fuq dawn l-affaritem, wasal iż-żmien biex inkunu sinċiri. Għax il-ħin qed jafas, qed jafas so. Għanna bżonn naraw il-kwistjonijiet enormi li qed tiffaċċa l-Unjoni Ewropea u nixtieq nifoka fuq dawn issa. L-Unjoni Ewropea tagħna ma tantx nixtieq eh, nkun negattiv imma mhijiex għaddejja minn sitwazzjoni eh, sabiħa. Il-President tal-Kummissjoni ma' rappresentanti tal-popli tal-Ewropa ma jistaw għadu l-affarijiet mixin fuq ir-rubini, le, m'għandniex sitwazzjoni sabiħa kifat. Hemm nuqqas ta' l-Ewropa fl-Unjoni Ewropea u hemm nuqas ta' Unjoni fl-Unjoni Ewropea. U dan irridu nbidluh, bżonn jinbidel issa. Naħdmu fl-imkien, Iva biex nilħu dan lan. Naħseb illi dan huwa l-mandat illi tana l-elettorat Ewropew. U dan jikorrispondi għal mandat li intkom tajtuni. Ma nafx għaliex xissiru nervuż u ta' titkellmu, ma nina nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea. tistaw titerrompuni jekk tridu mill xiftit ma mux kull derba sen wieġeb għal dak li qed għax dak li qed tajtint m'għandux merzu ta' xejn. Sur President, Signori, ikunu li ma jkunu l-programmi ta' ħidma jew aġenda leġislativa u dak li għajdu, l-ewwel priorità illum hija u trid tkun ta' bil-fors l-indirizzar tal-kriżi tar-rifuġati. Min bidu ta' din is-sena kważi 500,000 persuna uh, sabu triq lejn l-Ewropa. Il-biċċa l-bira tagħhom qed jaħarbu mis-Sirja mill-terrur tal-ISIS jew id-dittorjat fl-Eritrea. L-iktar pajjiżi mill-quta huma l-Greċja biktar minn 200,000 refuġat l-Ungerija b'xi 150,000 refuġati u l-Italja ma' xi 120,000 refuġat. In-numri, iċ-ċifri huma impressjonanti. Għal xi ħud eh, huma ta' biża kbira. Imma issa ma wasalx iż-żmien illi nibżaw. Issa għanna bżon nkunu determinati u namlu azzjoni maquda minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea. Nkunu għalbina. L-iktar kwistjoni importanti qabel kwistjonijiet oħra hija l-kwistjoni ta' umanità u dinjità tal-bniedem u għall-Ewropa hija kwistjoni ta' ġustizzja storika. Aħna l-Ewropej, aħna kollha Ewropej hawnhekk. Tajb, tajb. Jiena ħadd nota tal-fatt li taħseb int li m'intix Ewropej, ma ngħidlekx prosit żgur da mhux il-ħin illi nibżaw. Hemm bżonn iva nitkellmu fuq l-umanità, fuq id-dinjità umana. Aħna l-Ewropej kollha jiena ħsib li kollha Ewropej qabel ma interrompunu qalu li le, imma aħna l-koll għandna bżonn niftakru illi l-Ewropa huwa kontinent fejn kważi kulħadd kien rifuġat. l-istorja tagħna komuni hija karatterizzata b'miljuni ta' Ewropej illi ħarbu me persekuzzjoni reliġjuża jew politika mill-gwerra, mid-dittatorjat, mill-oppressjoni. Min ma nħaribx minn Franza, per eżempju, fil-17 seklu, l-Lut, ir-Roma u ħafna oħrajn ħarbu mill-Ġermanja matur it-terrur tan-nazisti fil snin 30 u 40. Ir-Republikani Spanjoli illi marru f'kampijiet ta' rifuġati fl ofsinar ta' Franza u wara il-falliment il tal-gwerra ċivili. L-Ungeriżi u r-Revoluzzjoni tal-Ungerija li marru l-Awstrija u f'pajjiżi oħra kullum kien fl europa u wara il rivoluzzjoni kontra il-ħakma komunista u waslu it-tankijiet fl-1956. Il-ċeki, il-Slovakki, illi provaw ikollhom u talbu għall-azil f'pajjiżi oħra, inkluż f'pajjiżi wara l-oppressjoni tal-rebija ta' Praga ta' 68, mijiet ta' eluf illi ta' bilfors kellhom jaħarbu minn djarhom wara u matul il-gwerra fil-Jugoslavja. ċfedin nitkelmu fl-axar snin tal-axar seklu, mux sekli ilu, iġifjeri nitkelmu ftit snin ilu, deċennu ilu. U għalek nsejna illi jem raġuni għalix hemm iktar McDonald's fl-Istati Uniti mill-popolazzjoni kollha tal-Iskozja. Hemm raġuni għaliex hemm ħafna O'Neills u Murphys fl-Istati Uniti li jeċċedu ferm iktar dawk li qed jgħixu fl-Irlanda. Insejna illi l-20 miljun eh, nies ta' oriġni Pollakka illi jgħixu barra mill-Polonja minħabba l-immigrazzjoni politika u ekonomika wara iċċaqli u l-espużjonijiet u resettlements fil-Polonja li tant ġabu batija fl-istorja ta' dan il-pajis insejna illi wara devastazzjoni ta' tini gwerra dinja 60 miljon nies kienu rifuġati fl-Ewropa bħala riżultat ta' din l-esperjenza Ewropea negativa u fl-1951 u l-Konvenzjoni ta' Ġenevra kienet stabilita fuq ir rifuġati biex tagħti ken lil dawk illi kellhom jaqsbu l-ħitan tal-Ewropa biex jaħarbu mill-oppressjoni u mill-gwerra. Aħna bħala Ewropej suppost nkunu nafu għaliex qed nagħtu il-ken u eh, nirrispettaw id-dritt fondamentali tal-azil, eh, valur fondamentali, dritt fondamentali tal-azil wieħed mill-aspetti u valuri iktar importanti qatt ma rridu ninsawh dan. Njinaħt din il-kamra u postijiet oħra fil-passat illi aħna rari nkunu gburin tal-patrimonju Ewropew tal-proġett Ewropew tagħna. Veru minkejja l-fragilità d-djufijiet tagħna il-ġufijiet li qed naraw aħna stess, illum hija l-Ewropa hija mfittxija madwar id-dinja kollha bħala posta ken, posta azil u għalhekk hija l-Ewropa li trappreżenta post ta' tama kem ta' stabilta fajnejn dawn il liġil u nisa fil-vant nofsani u f'postijiet oħra, mżon najda għawnek din hija xi ħaġa li hemm bżonn inkunu gburin biha u mhux xi ħaġa li nibżgħu minnha. Europe today, ladies and gentlemen. L-Europa illum, sinjuri, minkejja ħafna differenzi Eh, ta' bejnietna ta' bejn l-Stati membri hija għada il-kontinent l-iktar stabli minn liġit madwar id-dinja dawk li tikkritikaw l-Ewropa u l-integrazzjoni Ewropea, il-kostruzzjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn jammettu dan huwa l-post ta' slim u ta' paċi, ta' stabilta' u għandna bżonn inkunu gburin the means to help those. Aħna għanna bżon nejnu dawk li jaħarbu it-terrur, l-oppressjoni, il-gwerra. Naf illi ħafna u jgħidu forsi li tajjeb da kollu ma l-Ewropa ma tistax taċċetta lil kulħadd. Veru, dan huwa minnu illi l-Ewropa ma tistax tospita il-miżerja kollha tad-dinja, imma ħenkunu onesti u ngħidu l-affarijiet kif huma eżatt eżatt Zgur mhux forsi hemm numru bla preċedentu sostanzjali ta' rifuġati li ġejjin lejn Ewropa issa imma jirrappreżentaw biss 0.11% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea totalment fil-Libanu jekk wieħed iqabbel ir-rifuġati jirrappreżentaw 25% tal-popolazzjoni lokali f'pajjiż li għandu biss eh, eh, wieħed punt ħamsa tal-Unjoni Ewropea. Aħna minn aħna li namlu dan it-tip ta' paragun. Let us be clear. Ejn itkellmu muċar, ma' ċittadini tagħna li jitħasbu ħafna. Sa kemm ikun hemm il-gwerra fis-Sirja u fil-Libja il-kriżi tar-rifuġati ħadd titkompla. Aħna nistgħu nibnu il-tinet, però ma nkunux demokratiċi jekk inti eh, kintkom issibu ruħkom bit-tfal fidej bit-tifel fidejkom. U x'tamlu kieku intkom? Mem lebda frontiera li ma taqsmux, mem lebda bahar li ma titħlux biex taqsmuh jekk kintkom issibu ruħkom persegwitati b'dawn il-mod. Aħna hawnhekk qed niġġieldu kontra l-Istat Iżlamiku. Għaliex ma nistgħux ngħinu lil dawk li qed jaħarbu minn dan l-Istat? It is high time wasal il-moment biex naġixxu għal ġestjoni tajba tal-kriżi tar-rifuġati. Ħafna nies indikaw fil-ġimat li għaddew indikaw il-ħtija u akkużaw lil xulxin li mhumiex qed nagħmlu l-aħjar ħaġa u dejjem bħal soltu dejjem iwaħlu fi Brussell. Brussell hija dejjem ħatja meta il-gvernijiet nazzjonali ma jirnexxilhom jagħmlu il-parti tagħhom. Aħna kollha kemm aħna mhux kulħadd imma il-maġġoranza tal-awla u l-Kummissjoni nistgħu eh, nirrabjaw fuq din il-sitwazzjoni Però il-min se jgħin illi aħna niġġieldu mhux se jservi għal xejn. U lanqas eh, jekk inwaħlu f'ħadd ieħor mu se jgħin lir-rifuġati. U dana huwa biss sinjal illi il-politiċi illi ħafna drabi spiss jiġu ikollhom wisq fidejhom u ma jafux kif se jagħmlu biex joħorġu mill-problemi. Issa, wasal il-moment biex naraw xanna dimna u nimxu l-qoddim. Aħna maħnex qed nibdew mill-bidu. Mill-ewwel snin ta' dan is sekulu il-Kommissjoni, mhux il-Kommissjoni tiegħi dik ta' Barroso, komplew bliġi wara l-oħra biex jibnu il- sistema tal-azil komuni u l-Parlament u l-Kunsill approvaw din il-leġizlazzjoni kollha biċċa wara l-oħra u daħlet fis-seħ din il-leġizlazzjoni propju f'Lulju li għadda. Aħna issa fl-Ewropa għandna standard komuni fuq kif nistgħu nirċevu il- dawk li jitolbu l-azil. Nirrispettawhom dinjità u għandna anki kriteri komuni illi s-sistemi ta' ġustizzja tagħna jużaw biex jiddeterminaw hekk kienniex għandhomx hekk dawn il-persuni għandhomx dritt illi jitolbu l-azil u jkollhom l-azil. Però dawn l-standards għandhom jiġu rispettati kullimkien bil-prassi Ewropea u mhux hekk qed jiġri fil-fatt. Qabel is-sajf, mhux wara sajf, qabel is-sajf, il-Kummissjoni bdiet proċedimenti ta' ksur 32 minnhom kontra stati membri li ma rispettawx dan l-standard. Aħna qegħdin noħorġu liġijiet pero maħniex inwettquhom, maħniex l implementawom Dawn huma liġijiet li huma maqbula b'mod komuni fil-proċediment, fil-proċedura normali tal-Kunsillu tal u tal-Parlament. U kien hemm imbagħad anki serja oħra ta' proċedimenti taksur li se jiġu issa minn min issa l-qudiem. L-standard komuni huma importanti, però mhumiex biżejjed biex jirsolvu l-problema. Il-Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill għalu illi għanna bżon ta' agenda ġenerali li tinkludi kollox fuq il-migrazzjoni. aħna diġà bdejna naħdmu fuq dan u jkun inġust hekk tajdu li ma sar xejn fuq da. 122.000 ħajja ġiet salvata minn dak iż-żmien. Imma meta imut wieħed xorta jiddispjaċina. Irridu Eh, eh, irridu anki nkunu gburin b'dak li ksibna fil eh, f'kif salvajna dawn il-ħajiet kollha. Kienem operazzjonijiet konġunti ta' Frontex fl-Italja użajna ħafna uh, uh, mezzi uh, elikotteri u bastimenti. U dina hija l-ewwel wirja ta' solidarjetà Ewropea. Urdu prajna, pjajna l-isforzi tagħna biex niġġieldu kontra it-traffikanti tal-bnedmin. Issa u aktar diffiċli illi jaħdmu dawn il dawn il-traffikanti. U issa hemm 115,000 eh, illi waslu fawissu illi huwa l-istess numru tas-sena li għaddiet. Għanna bżonn issa insibu stabilizzazzjoni komu eh, simili L-Unjoni Ewropea l-ewwel donatur fil-sforz dinji biex nejnu ir-rifuġati Sirjani. 4 miljuni ġew motija mill-Kommissjoni Ewropea, ġifiri minant, minantkom eh, bħala assistenza ta' Sirjani f'pajjiżhom fil-Ġordan, fil- u fil-pajizi ta' Madwarom u fl-Eġittu. U l-lum batna żewġ proġetti ġodda biex nejnu 240.000 rifugjati sirjani. U jiena nixti anki infaħar l-isforzi tal-Ġordan, tat-Turkija, tal-Lebanon, these countries. Dawn il pajizi li huma aktar foqra minna u qed jagħmlu sforzi kbar illi rridu aħna infaħruhom. Aħna impenjajna ruħna biex natu għazi l-22.000 persuna fl-Europa fis-sena li ġejja u bekk qed nuru solidarjetà bla dubju dana jibqa' tibqa' ċifra modesta, modesta wis meta nqabruha meta nqabluha mal-isforzi tal-Turkija, eh, Lebanon u Ġordan. Imma hija ħaġa tajba li issa l-istati membri, xieħut mill-istati membri qegħdin juru e, illi huma lesti jaċċettaw oħrajn. U dana ewa sanna biex inkunu nistaw anki naqsmu dan il-pis. L-Europa bla dubju ma uh, ma rispettax il-potenzjal il tagħha. Il-pajjiżi fejn jaslu l-iktar numru kbir ta' rifugjati huma l-Italja u l-Ungerija u ma nistawx inħallhom waħedhom u l-Ġermanja u ma nistawx inħallhom waħedhom f'dan l-isforz. U għal din ir-raġuni il-Kummissjoni diġà proponiet mekanizmu ta' emerġenza f'Mejju, mhux issa f'Mejju biex nirċevu 40.000 persuna illi qed ifittxu protezzjoni internazzjonali mill-Italja u mill-Greċja. U llum qed niproponu mekanizmu ta' emerġenza ieħor biex inkunu nistaw nilqaw 120.000 persuna mill-Italja u mill-Ungarija u dan għandu jisir b'mod obbligatorju. Jena nappella lejn l-Istati membri biex jadottaw dawn il-proposti ta' emerġenza illi ikopru 160.000 eh, rifugjati illi ġi approvat mill-Ministri tal-Affarijiet Interni f'Settembru. Dana huwa din hija ċifra illi l-Ewropej għandhom jaċċettaw. U għandhom jilqaw u nil-nitama illi din darba kulħadd se jagħmel il-parti tiegħu. L-ebda retorika lebda klim fil-vojt. Issa għanna bżon tal-azzjoni. Et jiġri għal persuni, aħna qed nitkellmu fuq persuni illi jiġu mill-Sirja eh, u mill-Libja illum U dana jista' jkun jasat il-kas li għada se jiġri fl-Ukrajna. Aħna sen nażlu, aħna qed nagħmlu distinzjoni bejn Lut, Maumetani, Kristjani. Memx religjon. lebda twemmin, lebda filosofija meta nitrattaw meta nitrattaw kwistjoni ta' rifugjati ta' ħajja jew mewt. Ladies and gentlemen, winter. Signori, essa diħla xitwa. Aħna verament irridu li dawn il-familji jibdaw insibuhom jorqdu fil-istazzjonijiet tal-ferrovija f'Budapest u fil- fil-gżejra ta' Kos, fil-bliet eh, tagħna. Aħna rridu ngħinuhom il-dawn in-nies. Naturalment, ir-rilokazzjoni waħedha mhijiex se sorvi il-problema. Huwa veru anki nejnu lil dawk li għandhom dritt ta' protezzjoni internazjonali għal dastan tridu natwom l-azil u oħrajn anki illi għal raġunijiet oħrajn edin ifittxu. U għal din raġuni aħna qed niproponu lista komuni ta' pajizi ta' origini zguri. U din il-lista ħati permetti li l-istati membri jaġlu l-proċedura ta' azil. Il-prezunzjoni ta' sikurezza fl-opinjoni tagħna għandha tapplika bla dubju mal-pajjiżi kollha ma dawk il-pajjiżi illi huma kandidati ta' sħubija mal Unjoni Ewropea, speċjalment dawk li rispettaw il-drittijiet tal-bniedem u għanda anki testendi ruħa anki għal pajizi tal-Balkani tal-Punent meta wieħed is il-pożizzjoni tagħhom fuq dak li għandu x'jaqsam ma' sħubija mal-Unjoni Ewropea. Il-lista hija sempliċement semplifikazzjoni proċedurali ma tistax teskludi id-dritt fondamentali tal-azil għal dawk li jitolbu l-azil mill albania Bosnia, Erzegovina, e, e, e, il-Macedonia, e, il-Kosovo, il-Montenegro, Montenegro, Serbia u Turkija. Imma ti permetti l-autoritajiet jiffukaw fuq dawk ir-rifuġati illi forsi mumiċ se jitolbu l-azil u dan huwa fokus li huwa neċessarju meta wieħed is-sitwazzjoni attwali. Dana maħniex qed inneħħu l-ebda drittijiet ta' azil minn dawk il-persuni li għandhom dritt jitolbu l-azil. Dan huwa punt importanti. Aħna maħniex eh, inneħħu il-Konvenzjoni ta' Ginevra. Il-azil huwa dritt illi għandu jiġi rispettat. and the countries being on the list. U il-pajizi f'din il-lista rridu jkunu jafu illi jekk jitneħħew minn din il-lista imħabba il-fatt illi l-drittijiet fundamentali mhumiex żgurati f'dawn il-pajjiżi, allora huma ikunu qegħdin jitilfu l-possibilità illi jidħlu fl-Unjoni Ewropea dawn iż-żewġ affarijiet jimxu it-fit. It is time Issa rridu nippreparaw ruħna għal bidliet iktar fondamentali kif nittrattaw il-applikazzjoni tal-azil u mod partikolari il-sistema ta' Dublin illi jitlob illi dawn għandhom jiġu dawn l-applikazzjonijiet għandhom ikunu fl-ewwel pajjiż fejtħlu. Għandna bżonn ta' iktar Ewropa, għandna bżonn ta' iktar Unjoni fil-politika ta' rifuġati. Din il-politika għandha titlob solidarjetà U għal din ir-raġuni il-Kommissjoni edha tipproponi wkoll mekanizmu permanenti ta' rilokazzjoni illi jippermettinna nirsolvu situazzjoni ta' krizi fil-futur iktar malajr. Iktar malajr fil-futur iffisser iktar malajr milli fil-passat. Il-politika komuni ta' rifugjati u ta' azil hemm bżonn li nintroduċuha. L-istati membri irridu jerġgħu iħarsu lejn l-appoċ, lejn l-politika ta' appoċ ta' inklużjoni il kommissjoni l-esta tara kif nistaw napoġġaw dawn l-isforzi u jena favur. U irridu nipermettu illi dawn il-rikjedenti eh, għazil ikollhom possibilità li jisibu xol. Labor, work, being in a job Ix-xogħol li jkollok okkupazzjoni hija kwistjoni ta' dinjità. Dawk illi jerġgħu jibdew jaħdmu isibu lura dinjità li tilfu ta telqu minn pajjiżhom. Għadastan tirdu nirsistu naħdmu qatta bl-ħabel sabiex nbidlu leġislazzjoni nippermettu li l-immigranti li jkunu jistgħu jaħdmu sa mill-ewwel jum tal-wasta tagħhom fl-Ewropa. Il-politika tal-rifuġju u l-azil Ewropea tirrikjedi anki sforz ulterjuri biex insaħħu l-frontieri esterni tagħna, fortunatament fl-Unjoni Ewropea. Qegħdin nerħu issa il-kontrolli fuq il-frontieri tal-żona Schengen biex nippermettu iżjed integrazzjoni u s-sistema Schengen miex sejra tiġi imwarba taħt il-Kummissjoni tiegħi. But the other side of the coin to free movement is that we must work together. Irridu naħdmu fl-imkien sabiex ikonna ġestjoni ħjar tal-frontieri esterni dan u dak li jistennu minna ċittadini. Il-Kommissjoni għalli tufmeju għattu tul il-kampanja tal-elezzjoni fl-imkien ma' Martin Gi. Le, mx għatni punta lejn il-Senjura Keller. Kondat naħseb dwar il-sur Tsipras, mux għat nħalla t-senjura Keller ma' sur Tsipras. Irridu. Kif? Iva, rajtu lil ġose merħba bik. Strengthen. Irridu nsaħħu Frontex u nisviluppawa bħala sistema ta' frontiera u gwardja kostali b'saħħitha aħna nemnu illi dan huwa investiment fis-sot. B'hekk din proponu pjanijiet ambizzjużi sa tmiem is-sena għal din Frontex illi tkun assa għal frontieri Ewropej irridu nibżew naraw anki għal ftuħ ta' kanali legali għall-immigrazzjoni. Eja kunu ċari, dan musejjer jgħin sabiex nindirizzaw il-krizi tar rifugġati illi bħalissa għaddejjin minna. aħna nistaw namlu ġestjoni aħjar permezz ta' ħidma sabiex xogħol traffikanti jsir inqas attrajenti. Aħna kontinent b'deklin demografiku. Għanna bżon ta' talenti, talenti li jiġu minn kull banda tad-dinja. L-immigrazzjoni se tinbidel minn problema Sabiex issir rizorsa importanti l-Kummissjoni sejra toħroġ pakkett għall-immigrazzjoni fil-bidu tal-2016. Dan huwa ta' importanza li afferm l-immigrazzjoni triħtieġ tiġi legalizzata. Mhux bizzejiet illi tipprotesta kontra l-immigrazzjoni illegali, irridu norganizzaw mezzi legali sabiex in-nies jaslu l-Ewropa. soluzzjoni dejjema ta' salbess jekk nindirizzaw l-eruq tal-problemi. Il-għala edin niffaċċaw din il-krizi da' stand kbira ta' rifugġati il-politika Ewropea trid tkun iżjed b'saħħitha. Il-politika barranija tagħna trid tkun iżjed b'saħħitha. Ma nistawx nibqgħu niġu injorati, ma nistawx nibqgħu maqsuma fil-rigward tal kwerer u l-instabilta' tal-pajizi ġerentana. Irridu nġildu sabiex nsibu soluzzjoni. Forsi aħna dajfin wisq biex nilħu soluzzjoni fil-gwar tal-problema Libjana, irridu nraw indirizzar anke sabiex tintemm il-kriżi ġewwa Sirja. L-offensiva diplomatika Ewropea teħtieġ tindirizza dawn iż-żewġ problemi tal-Libja u s-Sirja hemm bżonn ta' Ewropa iżjed b'saħħitha fir-rigward tal-politika Ewropea. Federica Mogherini il-rappresentant Oli da stant determinata, anka determinazzjoni ta' ħajja olja. ta' sewqa tilħaq suċċess. She has prepared the ground for such an initiative with a diplomatic. I meċċiet anki unni firħila għat meċċija eccellenti taħħatu li taħdi dwar il-pjan nukleari għall-Iran. in order to facilitate uh, biex niffaċilitaw il-ħidma ta' rappresentant Oli Federica, il-Kummissjoni illum qiegħda tipproponi li tistabilixxi Trust Fund, fond fiduċjarju ta' 1.8 biljun għal-issa mill-mezzi Ewropej sabiex nindirizzaw il-problemi tas-Sahel, il-Qarn tal-Afrika u it-Tramuntana tal-Afrika aħna rridu noħolqu stabilità dejjima billi nħolqu opportunitajiet tal-impjiegi fil-komunitajiet lokali u dastat indirizzaw l-eruq tad-destabilizzazzjoni, ċaqliq u l-immigrazzjoni illegali. Jiena nistenna il-membri kollha kollha jipparteċipaw sabiex nilħu dawn l-impenji finanzjarji biex navitaw kriżijiet fil-ġejjin. And we need għanna anki bżon ta' żvilupp ola mit-termini mit-terminu budgetarju għal-għajnuna l-izvilupp jew aħjar budget għal kooperazzjoni. Ma' sens illi jitnaqqas il-finanzjament għal dawn il-proġetti dan jeħtieġ iżdied. I do not want, uh, Mr. President, to create any illusions that... Ma rriċ naqot inwetkom unwebbilkom illi l-krizi tal-immigrazzjoni ħat spiċċa millu malada, mux il-kas. Iżda li ħan l-batu għom l-ura bid-dajes joħan qabdu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 fil-bson dawk li morjejnu il- dawk l-immigranti li jinsabu fil- L-istazzjon ta' tren ġewwa Budapest dawk in-nies bil-wieqfa jistennew il-waslit tal-immigranti biex ituhom palata dik hija l-Ewro. The Europe I want to live in is illustrated. L-Europa hija dawk illi jgħinu l-Ewropa li marriċ nejn li marriċ nejn xfija hija dawk l-Ewropej illi ma jridux jgħatu lajnuna tagħhom. Il-mixja hija twila u jiena nistriħ fuqkom f'din id-dar ta' demokrazija Ewropea l-istati membri kollha illi juru kif nistaw nemxu l-qoddim għabbażi tal-valuri komuni u storja komuni Ewropea. President, Signuri, Onorevoli Membri, eh, xuħut minnkom ħbib eżisti għajina naf illi jina diġa eh, tawalt wis eh, s-soltu jkunem ħina allokat uġvera għal President fuq l-Istat tal-Unjoni imma jien għandi bżonn il-ħin u għalhekk nixtieq ngħid kemtejn fuq il-Greċja illi hija l-qalbi ħafna. Id-debattitu illi kenna id-debattitu fuq il-problemi Grigi huma wkoll problemi tagħna kien debattitu diffiċli għax jina dejjem kont qed nispjega lill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien illi fiż-żona euro hemm eh, demokrazija u mhux dik biss demokrazija ellenika u għalhekk l-opinjoni pubbliku tal-parlamentari ta' kulħadd jirreflettu wkoll fl-espressjoni parlamentari l-iktar fil-18 l-oħra demokrazija li wkoll jiformaw parti mill- mill-Unjoni Ewropea u l-żona euro. U għalhekk jiena rajt illi ta' spiss kien hemm attakki mill-istati membri illi kienu implikati jekk nista' ngħidlek fis-soluzzjoni anki jekk m'hemmx soluzzjoni definittiva tal-problema griga. Nixtieq neġa' ngħid intenni hawnhekk u jiena dan għattu qudiemkom meta jiena ġej tal-ewwel darba qudiemkom illi huwa id-dmir tal-Kummissjoni Ewropea illi eh, tħares l-interess ġenerali. Mhux biss eh, nokpaw ruħna mill-problema eh, griga kilkum ma minni xek kien se jkun żball oħxon ħafna li kieku l-Kummissjoni Ewropea m'għamlitx dak li għamlet għalhekk aħna ħallasna iva jien ukoll personalment Għax ġejt attakkati ma dawk illi jafu dejjem aħjar x'jamlu aħjar mill-Kommissjoni Ewropea mill-Parlament Ewropew, jiena ma rridx nħalli din l-lasla fidejn il brokrati ta' Brussell anki jekk il-ħidma tagħhom kienet waħda straordinarja, tas-sow straordinarja, imma anki matul il-vakanzi. Jiena ma rridx illi il-burk burokrazija ta' Brussell kif jgħidu stupidament dawk li ma jifmuxejn xejn din il-problema grega. Aħna kollha konna involuti Franz Timmermans, Froski, Pierre Moscovici u oħrajn. Provajna nsolvu din problema ta' Greċa li kellna qudiemna li najdu il-Komissjoni Ewropea u l-President tagħha li l-Grek exit ma kienieċ uh, alternativa. Imma miex alternativa kena bżon najdu il l-Grexit ma kienieċ alternativa kieku il-Grexit seħit. E U jiena li sur Tsipras kontatlu l-autoritajiet Griegi u kol kontattilhom illi ma jidux konsidraw din il-frasi bħalli kieku illi jekk jew hekk jiġu salvati. Jina kontat l-Alexis Tsipras jina minniex dak illi mod maġiku isni nista noħroġ mill-kappell tiegħi xi ħaġa le. Kellu jkun jaf u kien jaf illi il-Grexit kienet alternativa imma mhux alternativa li kellna nsemmu pubblikament. U għalhekk fuq dan il-punt aħna għamilna dak li kellna namlu aħna konsidrajna dejjem palma tafu li l-problema griega miex biss problema ta' konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi, miex biss problema ta' fondi strutturali, anke da kollu huwa importanti ma hija problema illi għandha x'taqsam mal-perspettiva ta' tkabbir ta' dan il-pajjiż. Fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn ikunu kuntenti illi tagħmel parti minna. Jiena ma ġbunix dawk il-kummenti illi l-Greċa toħroġ mill-Unjoni Ewropea u tiġi konsidrata bħala pajjiż illi mhuwiex serju, il-Griegi, speċjalment il-Griegi dawk li m'għandhomx dħul kbir ħafna jaħdmu ħafna u jagħmlu ħilithom biex pajjiżhom javvanza u aħna hemm bżonn nirrispettaw iktar l-isforz tan-nazzjon Grieg, bħalma minna sissa. Jiena nixtieq illi l-programm fuq liema aħna qbilna jiġi rispettat mill-gvernijiet kollha tal-Greċja mhux biss dak li kenna, dak li għandna issa u wkoll dak li se jkollhom fil-futur. Jekk din id-derba ir-regoli li huma maqbula minn kulħadd ma jiġux rispettati, ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea u taż-żona euro tkun differenti. Din id-derba hemm bżonn illi jam namlu dak il-liġi maqbul. F'dan il-programm illi hemm 5 biljun euro illi l-Kommissjoni Ewropea torganizza biex tagħti eh, imbottatura lill-ekonomija u anki dik soċjali tal-Pubblika Ellenika, jiena nixtieq li din l-offerta li mhuwiex xi rigal ta' ġenerosità imma jiġi aċċettat mill partit interessati kollha fil-Greċja. Il-kriżi ovvjament ma spiċċaċ bis-soluzzjoni li wasanna għalija fuq il kas Grek la derba hemm 21 miljun Ewropej fl-Unjoni Ewropea illi m'għandhom xogħol. 17 miljun ta' Ewropej fiż-żona euro illi m'għandhomx impjieg. Il-kriżi għadha magħna tispiċċa meta l-Ewropa tmur lura għal xogħol għal kulħadd. X'mdaqqiet insaqsi għaliex kontinent b'tant ġid bħal l-Ewropa titbiet minn din ir-regola normali illi suppost tiġi rispettata minn kulħadd, iġifiri iġil u nisa iżazax tal-lum u l-adulti tal-futur għandhom id-dritt għal xogħol għal kulħadd hemm bżonn inħarsu dejjem din l-ambizzjoni ta' dan il-kontinent tal-Ewropa fejn hemm bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex immorru lura għax-xogħol għal kulħadd fl-Ewropa mhuwiex impossibbli jekk aħna dan nixtiequh. Cela presupposera que nous. U għalhekk għandna bżonn biex nagħmlu hekk nkunu norbtu ma' konsolidazzjoni baċitarja li hija essenzjali ma nistgħux insibu xi ħaġa li toħdilha posta. Jiġifieri riformi strutturali kif ukoll l-investiment. U aħna proponejna lill-assembleja tagħkom kif ukoll għall-Kunsill pjan ta' investiment illi dan il-pjan ta' investiment qed jiġi applikat f'ċertu dettal u b'mod ġenerali u naħseb illi daw kollha illi imexxu il-Stati membri tal-Unjoni Ewropea l-imprendituri il-unions kollha għandhom bżonn jiġġieldu u jsiru ġellieda fisem l-Ewropa ta' tkabir. Pjan tal-investiment illi sfortunatament għandu ismu, għandu ismi biex nifacilitaw l-affarijiet qed ngħidu l-pjan ta' investiment huwa pjan Juncker biex issibu eh, eh, xi ħadd responsabbli jekk ifalla ifalli ma jina ma nixtieqx li jkun hemm fallimenti ma nixtieq li kulħadd jinvolvi ruħu, jimpenja ruħu b'dan il-pjan ta' investiment huwa pjan għall-Ewropa għad kabbir għax-xogħol. Imma da kollu, sinjuri, l-onorevoli membri, mhux bizzejiet hemm bżonn illi nkunu nafu li mi id-direzzjoni, ir-rotta, il-futur li għandna bżonn naqbdu u nsegwu għalhekk aħna proponejna programm tal-ekim seħ tal-ħames presidenti fuq il-qaqda monetarja u ekonomika. Kena najt ħames presidenti xina konta zilt mux eh, f-moment ta' ġufija imma pala prinċipju il-president tal-parlament fismu personali u koll jiġi assoċjat ma tfassil ta' dan ir-rapport il parlament kollu kemm wara kollox Parlament u għalhekk nimmaġinaw li kiku il-futur tal-Ewropa jew il-futur tal għadda ekonomika u monetarja tista' tkun mingħajr l-involviment dirett tal-Parlament Ewropew tkun ċajta di għalhekk jiena għażilt illi Eh, jissieħeb eh, il-President Martin Schulz jissiħeb f'dan ir-rapport. Imma ovvjament kien hemm kritika imma fid-dibattitu interistituzzjonali hemm ukoll bżonn tal-veduti espressi mill-Parlament tagħkom, speċjalment mill-kollega eh, Karsilli u għandu pala rapport ismu u l l-prezenza tal-Parlament fl-aqda ekonomika monetarja bżonn tkun iktar b'saħħitha milli kienet qatt qabel. Iva, għandna bżonn da kollu għandna bżonn eh, gvern ekonomiku għall-Ewropa. Mhux għall-ewwel darba da illi qed ngħidu mill 21 meta jiena kont Ministru Żagħżugħ tal-Finanzi b'Nikola Schmidt li għataw illi qed jagħmel ħafna affarijiet f'pajjiżi hawnhekk. jiena Eh, gvernajt il-konferenza fuq eh, l-aspetti ekonomiċi monetarji kien hemm erba' persuni li kienu favur dan il-gvern ekonomiku Jacques li jibqa' modell Pergova illi jina speċini l-mux jgħat mara Filip Majstat li u jgħat em biex jitxaranna u koll dejattana u jena u jena għaddejamaw prezenti jena isni perpetwu din il-funzjoni. Aħna konna aħna l-erba favur. Aħna ridna gvern ekonomiku, ridna npoġġu fit trattati regoli illi mill-lat ekonomiku kellhom bżonn gvernaw iż-żona euro. Imma ma ma semawniex dak dawk illi issa qed jgħidu li hemm bżonn dan il-gvern ekonomiku u jiġi applikat issa. Mela najdilkom merħba f'dan il-klabb diġa' konna proponejnieh 25 sena ilu. U għalhekk aħna se nipproponu f'dan il-qafas eh, tal-sposta mm, tal-qaqda monetarja u eh, ekonomika il-garanzja tad depositi għalhekk dan is-sistema komuni hija neċessarja. Għana dan se namluħ probabilment anki ċertament nistanajt bħala sistema ta' reassikurazzjoni u mhux mutualizzazzjoni legali, assikurazzjoni legali, ma għanna bżon ta' sigurta supplementari għal e, eh, minn tifaddal fuq livell Ewropew. U dan se namluħ jina favur tal istruzzjoni ta' teżor Ewropew. Ovvjament għandna bżonn niddiskutu dettalji għax dan huwa slogan wara kollox. Li huwa ġdid fjamant bħala kontenut imma iż-żona euro għandha teżor Ewropew illi kun jista' jbaża ruħu fuq il-mekanizmu ta' stabilità Ewropea għalija din hija ħtieġa. Huwa bżonn ta' kuljum. Issa fuq il-politika tat-taxxa. Anzi l-politiki fiskali u tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni se jkollha l-opportunità illi ta' metajja pal dan il-punt ta' sim ta' informazzjoni fuq it-taxxa diretta tiġi adottata baġla mill-Kunsill. Jira nibqa' perswas li kenni ta' kelli anki 17 sena u 18 sena illi l-benefiċċji hemm bżonn jiġu imposti eh, ġifiri taxxa titħallas dawn il-pajjiżi fejn ikun hemm il-xogħol għaddej. U dan jkun japplika l-Unjoni Ewropea kollha kemm Aħna għandna bżonn naġixxu favur ta' din ir-regola sempliċi illi għandha l-merti tagħha u rrid il-merti tagħha u apparti il-punti dajfa għanna bżon illi fl-Unjoni Ewropea f'kull pajjiż ir-regola tkun tista' jkollha l-valur sħiħ tagħha jiġifieri nkunu naħdmu fuq il-territorju għanna bżon ukoll l-istess salarju, l-istess paga, regola antika li għam bżon intuwa saħħa minn ġdid. Issa, fuq il-Kummissarju eh, Mario Tyson għal affarijiet soċjali eh, se niproponu ta' drittijiet soċjali ta' standard minimu fl-2016. L-Unjoni Ewropea mhix biss il-munita, il-kas Grek jew l-Ukrajina, l-Unjoni Ewropea hija wkoll uh, standards komuni soċjali illi flimkien għandna bżonn nandottaw u hekk se nagħmlu. Mr. President, now I, I have a, a serious problem. Sir President, għandu problema kbira. Tixtiqni niqaf naf. Iżda għadni f'nofs diskors J'ajouterai donc rapidement. Mela, henzit u naġel illi warajal l-Parlament Ewropew Emson jibqa il-parlament ta' zona euro, ma komplux dan id-debattitu, ma nibqaw xaddejjim dan id-debattitu. Oui. Je fais, je... Iva, fil-fat, Iva, et nasi xiftit minn noti li għandi uddimi. Nasib li huwa neċessarju illi rappresentazzjoni internazzjonali tal-żona euro tiġi mtejba. Mhijiex ħaġa normali illi fl-istituzzjonijiet ta' Bretton Woods u fil-Fond Monetarju Internazzjonali l-Ewropa tippreżenta ruha bħala li kieku uh, tiġiġa mingħajr ras kulħadd eh, iġri la ulem hemm bżonn illi il-President tal-Eurogroup jappreżenta u biss id żona euro. għanna bżonn rappreżentazzjoni unika fil-Fond Monetarju Internazzjonali biss tal-President tal-Eurozone. Hemm bżonn il-rakkomandazzjonijiet tal-pajizi li l-Konsillu Kommissjoni jieħdu jiġu rispettati iktar fil-sat membri tal-zona euro naqqasna għal tlieta rakkomandazzjonijiet il-rakkomandazzjoni tal-kull pajiz. CSR su ġifiri ma fissux ma neżiġu li l-sati membri eh, ja, ma nisawx jgħidu l-affarijiet mhumiex tajbin u għalhekk il-pajjiżi għandhom bżonn eh, jadottaw dawk it-tlet riformi u jimplementawhom fuq livell nazzjonali kif ġie propost mill-Kunsill u mill-Kummissjoni. Say a word on the United Kingdom. Nishtiq ngħid kemm tgħin dwar ir renjunit Unit. Illa li waqt il-kampanja Kont qed nitkellem ħafna mar Unit u jiena nemmen illi sejri nilħu ftejm ġust. Fl-istruttura tal-Kommissjoni grupp apposta hemm ċittadin tar-Renju li qed imexxi dan il-grupp fil-Kummissjoni, ċittadin tar-Renju Unit Ewropew, kemm xejn ta' kontradizzjoni u xpalma tajt int. Qed ngħidu inti Ingliż iżda hemm dan li huwa Ingliż Ewropew, ġifier hawn kif jernexxilkom tiftemu bejnietkom. Il-Gvern tal-Renju Unit għandu raġun iva meta jikkritikaw l-Unjoni Ewropea illi hemm burokrazija fiha. Hemm eżagerazzjoni ta' regolamentazzjoni fil-programm tal-Kummissjoni tiegħi għanna lan li naqsu din il-burokrazija żejda u flimkien ma' tmexxija tal-Viċi President Timmermans qegħdin għamlu l-almutana biex regolamentazzjoni fl-Unjoni Ewropea tkun aħjar Iżda t-tip ma jfissirx tfar tifrik ma jfissirx nuqqas ta' regolamentazzjoni, ma jfissirx il-Kummissjoni tieħu tnejn let passi lura mill-organizzazzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea waqqafna il-suq digitali wa waqqafna l-Unjoni Enerġetika, qegħdin namlu pass pass għal tlestija tas suq intern li ġdan għaddu ma l-tlestiex qed nieħdu passi biex immexxu l-imprenditorija fl-Unjoni Ewropea. Din mhux il-problema tal renju Unit. Il il għaliex il-Kommissjoni appuntu dan diġa qed tagħmlu u jiena nitlob lill kollegi tal-Unjoni biex jappoġġaw lill kummissjoni f'din l-inizjattiva l-istess japplika għal bżonn li naraw aħna illi ninkludu kemm jista' jkun f'dejmies ma' pajjiżi mexxejja fid-dinja fosthom it-TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership. Jiena favur ħafna dan il-ftehim. But I'm not in favor of giving up European standards. European principles. Iżda minix favur illi nitilfu l-standards jew l-prinċipi Ewropej. Pal fil-kas tal-Renju Unit, il-ċaqli ħieles tal-ħaddima ma jistax intmess l-istess jott għat-TTIP Aħna għanna l-valuri tagħna, għanna l-prinċipji tagħna u dawn il-prinċipji ma jistawx jiġu abbandonati tul dawn il-negozjati ma l-Istati Uniti. Il-Kummissarju Eccellenti għal-Kummerċ, il-Sinjura Malmstrom, zgur sejra tiżgura trasparenza aħna nkunu dajfa jekk ikonna pożizzjonijiet pubbliċi fuq kollox, jekk ikunu jafu aħna xirridu ħankunu dajfa fil-taħdidiet magħhom, jiena iżdejna favur is-serjetà u b'mod serju għandhom jitmexxaw dawn it-taħdidiet. Mela nixtieq ngħid kemm tejn dwar l ukraina aħna appoġġajna l-isforzi tal-President attwali tal ukraina rridu nappoġġaw lil dan ir-raġel għaliex għandu l-kuraġġ tal-azzjoni u fl ukraina din mhix biċċa faċli. Dawk li jiddubitaw mill-involviment tagħna fil-każ tal ukraina ħajaraw li kienu zbal es il-President Poroshenko ħaq bżonnijiet tal-Ukrajina u ħanibqaw nejnuħ. Aħna tajna permezz ta' diversi programmi ta' assistenza 2.3 biljun euro ħa permess il-fornitura tal-gas tul ix-xitwa għal dan il-pajjiż u ħankomplu ngħinu fil riforma ta' dimensjoni ġudizzjarja ġewwa l ukraina aħna ħan naħdmu qatih biex il-Kunsill jippermetti ċaqliq mingħajr viża jekk jintlaħqu l-kondizzjonijiet għaċ-ċittadini Ukrajni lejn l-Unjoni Ewropea bħalma kon qed ngħidu ftit tax-xhur ilu. Bħalma qal Giver Hofstadt ukoll in-nies li qegħdin jgħinu l-Ukrajina llum ma jridux jgħixu f'pajjiż fejn il-korruzzjoni għandha rwol illi għandha llum f'pajjiżhom. Il-Ukrajni iridu pajis minajr korruzzjoni. Dak li jixtiequ. Jina dan najdu illa li konxju ħafna tal-situazzjoni u dejjem bħarsti lejn l-imsieħba tagħna tal-Vant, prinċipalment il-Balkani, is-sigurtà u l-frontieri tal-pajizi huma sagri għal daqstant dan najdu l russa is-solidarjetà mhix kelma bla tifsira għana qegħdin hemm illum u ser nkunu hemm kull darba li jkun hemm bżonnu il-Balkani, il-Polonja anzi il- anzi il-Baltiku u l-Polonja jgħid il-President issa huma importanti ħafna. U jekk ikun hemm xi darba problema bis-sigurtà jew id-difiża tagħhom l-Unjoni Ewropea hemm tkun għaliex għandha l-obbligu tħares jekk ikun hemm bżonn tħares is-sigurtà ta' dawn il-pajjiżi. I don't know if you were uh, mentioning the Luxembourgish army when you are saying army. The Luxembourgish army is an excellent. Meta qed issemmi l-armata, senjur. Ma nafx hekk hux qed issemmi l-armata Lussemburgiza mhux se tkun istajnuna 771 membru jekk tinkludi l-Ministru tad-Difiża, iżda armati oħrajn tinkwetax. Ikolli nammetti, l-interruzzjoni tijak joġbuni. xi daħlu l-ħafna spunti f'moħħi, jispirawni. Tfakkarni x'kelli ngħidlek kważi kważi, vekku. Qatt ma ninsalla għalli kelli ma najġil faraġ u l-grupp tiegħu kienet taħdita onesta ħafna. U kienet anki kemm xejn tad-daħqa, eh, umoristika, kwalità illi għandna tnejn li aħna u xekk. Jekk il-President tal-Parlament jippermetti li nixtieq inqassam it-test fuq il-kambjament klimatiku. Test importanti ferm, il-ħin issa qiegħed jafas li u 72 minuta 15 sekonda jtitkellem. mill-lider għandi ħbib ġodda xa t-kalmuni. Għawnek fin-nofs donna ma jew minni, iżda fuq il-lemin tijaj un inkompli, għakka tjajduli. Jimporta tistanna kummissarju. Mela, il-persuna li edha fis-siġġu 358 għandha maskla tas sinjura Merkel fuq wiċċu forsi ma toġbokx imma tidher sabi ħafna b'dik il-maskla. Nasab surbana, ni issa forsi uh, wara l-ist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 Din il-laqa hija finanzjata wkoll mill-flus tal-kontribwenti tat-taxxa tinsewx. The, the European Parliament, is the present is the Il-Parlament Ewropew huwa il-lok fejn tista' tiltaqa' ma' kulħadd. Union in diversity. <laughs> l-Unjoni u d-diversità. Um, I would like, Mr. President... Uh, mela, Sur President, nishtiq najt kemtejn, anke minħabba li l-ħinet jafa so, fuq it-tibdil fil-klima. It-test tal-diskors tiegħi se jiġi distribwit l-pubbliku ikbar fil-ġimgħat li ġejjin ma jnax taqt ngħid illi naħseb illi hemm bżonn nkunu ambizzjużi ħafna bħala l-Unjoni Ewropea eh, fil-rotta tagħna triq tagħna lejn Pariġi qed nagħmlu ħafna sforzi forsi mhux bizzejet, għandna bżonn ta' iktar sforzi imma qed nagħmlu iktar minn ħaddieħor qegħdin nittrattaw l-eruq ir-raġunijiet ta' propju l-eruq tal-problema u tal-mowġa ta' migrazzjoni li ġejja fid-deċenni li ġejjin jekk nindirizzaw b'mod tajjeb il-bidla fil-klima għax għada fil-ħodu se konna rifugġati klimatiċi dan marċi kunu skantati jekk l-ewwel rifugġati klimatiċi jipprovaw jaslu fl-Ewropa, hemm bżonn naġixxu issa għax memx ma iktar ħin u għalhekk irrid li stati membru l-Unjoni Ewropea tkun ambizjużi kemm jista' jkun minn issa sa Pariġi. Nixtieq ngħid hawnhekk pubblikament illi naħseb illi l-Unjoni Ewropea ma tridx tiffirma kull ftehim ikun li ma jkun, il-priorità tagħna hemm bżonn tkun li nadottaw ftejim globali fuq il-klima li jkun wieħed vinkolanti, jkun wieħed serju, jkun wieħed b'saħħtu u għandna bżonn waslu l-leħna kontra dawk illi ma jaqsmux il-fema tagħna u l-Ewropa mhijiex neutrali fuq il-bidla fil-klima. Hemm bżonn l-Ewropa tkun mudell, tkun xempju, tkun eżempju għall-oħrajn. Ekku mela, sinjuri. maħniex qed nitkellmu fuq l-istat tal-Unjoni kollu kemmu, imma jiena ma xtaqx dimkom nagħmel poezija fuq l-Unjoni Ewropea. Dan id-diskors kien twilwis, wis iva imma bżonn li ngħid illi l-Unjoni Ewropea miex f'stat tajjeb kif fil-bidu u kelli bil-fors nqaċċat mid-diskors tiegħi imma aħna bil-fors ma nistawx namlu bħal dawk li kritikaw il-Stat tal-Unjoni, aħna din is-sena għamilna riformi sostanzjali. Aħna adottajna xfil kommissjoni adottat Aġenda Ewropea fuq il-migrazzjoni ma naċċettax illi hemm min jgħid illi fuq il-migrazzjoni li l-Kommissjoni ma kienieċ attiva anki dal lodu stess. Smajt fuq il-televizjoni Ġermaniża il-Ministru tal-Bavarja ġifir Ministru tal-Federali li qal li kienem nuqqas ta' kommissjoni. Jina kont mort b'tala tas sajf, inkom mortu, iva kom raġuni tagħmlu hekk. Imma jina ħdimt u kol minn dawk l-anke l-axar tim erba tijim fuq il-Greċa u tlet tijim fuq il-migrazzjoni. Waħna ħriġna bil-proposti tagħna. Forsi ma ngħidumx man ma aħna aħna kellna dal problemi u aġixxejna wkoll kol dawk issa illi qed jaraw daw l-istampi fuq il-medja, issa qed iqumu daw in-nies. Aħna dottajna bosta bosta proposti fuq il-suq intern, fuq l-enerġija, fuq il-suq tal-kapitali. Jiena mal-kollegi tiegħi e, eh, fil-Kummissjoni li ringrazzja ħafna għal kooperazzjoni tajba ta' bejnietna. Mi kienet ħaġa ovvja, awtomatika, kull Prim Ministru jaf illi l-kooperazzjoni u Eh, fil-korp eżekuttiv ovvjament għandhom il-limit tagħhom maħna għandna ħafna kolleġjalità, ħafna onesta u biberija bejn il-Komissarju jiena gburi ħafna tal-Komissjoni li president tagħha, gburi ħafna għax stajna fl-ewwel xhu tal-mandat tagħna nibatu li żewġ leġislaturi il-proġetti il-kbar leġislattivi regolamentari u ta' kontenut illi deru fil- programm u l-10 prioritajiet permezz tal-ima jiena u nibqa' gburi kont elett minn din l-Assemblea Awgusta. firri veru, aħna maħniex fl-aħjar dinja, id-dinja kun aħjar li kukum aħna konna aħjar, u għalek issa għanna bżon tassom niprobaw namlu ħilitna. Jiena naf id-ġufiet tal-Ewropa li muma, imma naf ukoll il ġufiet kontinentali li kieku kena li kieku ma kienieċċaw l-Unjoni Ewropea. Ma nibqawx bidejna fuq saqna, anzi, inkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna. Unkunu attivi. Grazzi. Vielen <clears throat> Herr Juncker. Grazie, Sur Juncker. Membri onorevoli, signori, Sur Juncker. Nishtiq namel komment personali. Intkom tafu kolla illi il-ħat li għadda ommok mitet u missirek kien ma jflaħx ħafna imħabba din ir-raġuni u issa qiegħed l-isptar u enti tpoġġi l dmir tiegħek qabel il-sentimenti personali. Id-dmir tiegħek kien l-iktar ħaġa importanti u nixtieq nirringrazzjak u nesprimi s-simpatija miegħek. Aħna verament nifmu u jiddispjaċina ħafna għal mewt tal-ommok. Das Wort für die EVP-Fraktion hat jetzt der Vorsitzende. Issa fisem il-Partit Popolari Europeo, Sir eh, Sur Weber. President, Kommissario, kollegi. Fisem l-IPP l-ewwel net nixtieq nappoġġa dak li għadu kif qal il-kellima. Nixtieq nirringrazzjak għal diskors politiku minnaħat tal-Komissarju, tal-President tal-Komissjoni. tal komissarju tal president tal komissjoni tal president tal kienem analizi politika u proposti ċari fih. Imma l-iktar ħaġa importanti hija il-migrazzjoni. imma jta konna f'Milan il-Ministru Alfano ġi eh, eh, u għalinna xi ħaġa li qal li daħal f'ċentru ta' rifuġati fil- fil-fisqallija u rakkontanna din il-mara li telqet minn Sirja bħames titfal u waslet l-Italja b'tifel wieħed. Rridu niftakru, il-qed nitkellmu fuq il-persuni hawnhekk l-Unjoni Ewropea għandha tkun umanitarja, rridu nejnu l dawk in-nies li jitolbuna U kif qal president tal-Kummissjoni, kien ħarsu lejn dawn in-nies foqra fil-Ġordan kif qed jagħmlu huma aħna fl-Ewropa onja rridu nagħmlu dmir tagħna. Aħna smajna ħafna stqarrijiet illum, kollegi. Kien hemm Prim Ministru li qal li rrid Kristjani biss u ma jridx Musulmani u aħna e, e, e, jiena qed nitkellem fissem id-demokratiċi kristjani illi aħna aħna maħniex neġildu għad tal-insara, maħna qed neġildu għad-drittijiet umani. F'dawn l-aħħar snin ġimat qed jingħati li l-Ewropa fallit Korriere della Sera xi ftit ġranet ilu qalet l-istess ħaġa Franco Frattini li kien kummissarju u eh, ministru tal-affarijiet interni u għal illi ma kienx ma kienx possibli illi nappoġġaw dak li qal u fisem l-istati nazjonali. E, e, l-istess ħaġa, hawnhekk miex Brusselli li falliet imma l-egoizmu nazjonali illi fallixxa. Irridu verament inħarsu lejn ir-realtà qed naraw dawn in-nies kollha ġejjin fl-Ewropa u spiss ma jiġux aċċettati ma jkellhomx proċessi legali ġusti. Għal dastant irridu nħarsu lejn irridu eh, nużaw il-kontrolli esterni. U veru, e, e, hemm bżonn nużaw ir-regoli eh, tal-azil b'mod xira u nevitaw l-abus għal daqstant. Il-migrazzjoni naħseb illi din hija marbuta ma' situazzjoni ekonomika fil-kontinent. Għanna bżon ta' iktar impiegi fil-kontinent Ewropea. E, iktar impiegi għazzaza l-Unjoni Ewropea dejjem kienet u għada et tipproduċi il-livell e, e, ta' xin tal-ħajja deċenti u anki impiegi deċenti. U għaveru illi eh, mux dejjem enna il-ftuħ tal-kummerċ dinji. Pero il pakketta ta' mobilità tal-Kummissjoni għandu jgħinna. Għaddejjin minn momenti diffiċli, il-bdiewa u koll għaddejjin minn momenti ħżina. E, eh, Dan huwa kollu marbut e, situazzjoni ekonomika, e, il-Greċa, jekk irridu nħarsu lejn il-futur nħarsu lejn eh, l-Irlanda u l-Ispanja għandhom eh, rata ta' tkabir eccellenti, forsi forsi fi Greċa eh, tlifna xifti ċur xhur u nittama illi fil-futur inkunu nistgħu nitkellmu mal-Prim Ministru Tsipras u essa huwa għandu rispe għandu rispetta ta' kulħadd tal-li bidel it-triq tiegħu u huwa wera illi l-ideologija tax-xelluk fuq dan il-kontinent falliet. O hemm ħafna xi ngħidu l-Ukrajina, eh, rridu niftakru l-konflitt fl-Ukrajina fil-fatt eh, tfakkarna f'ħafna problemi li għat irridu nirsolvu il-problema tal-viża li semmit il-Kommissjoni ma nistawx naċċettaw il-ġlida eh, eh, ta' Putin. Aħna bil-proposti tijak iridu eh, namlu Europa aħjar u involvu anki l-Ukrajini. Dina hija kommissjoni politika. E, enti e, permettetina nikkonċentraw fuq il-kwistjonijiet l-iktar importanti dan għamiltu b'mod politiku u għamilt progress kbir fil-politika 1.65 miljuni ta' impigi ġew maħluqa fis-sena li għaddiet fil-kontinent u dan huwa marbut ma, ma dan tajtna programm elettorali u inti segwejtu u aħna kontenti ħafna b'dawn ir-riżultati. Grazzi. Issa fisem l-SD il-President Pittel. Grazie, President. Et nara e, seġġu vojt tal-President tal-Konsell Ewropew b'mod retoriku u anki u anki dak alla juwa ħati għal dewmin fir risposti Ewropew mu mumiex U dini hija li nirsolvu darba għal dejjem. Inti President Juncker imma e għataw anki jekk inti għandek il- eh, id-doluri f'qalbek, kif għal sur Schulz. Bil-prezenza tijak u bil-diskors tijak tajt prova kbira ta' mħabba lejn l-istituzzjonijiet. U nirringrazzjawk. Nirringrazzjawk u koll għal diskors sabiħ tijak. Jina u koll se nitkellem b'sinċerità għall-immigrazzjoni kif inti għat l-Europa għanda terġa tibda tkun Europa. Għanda timplementa roħħa bħala eh, proġetti fondat fuq is-solidarjetà, rifugġati li qed jaħarbu mill-gwerra. U għal dawk li għajdu li l-Europa ma teżistix bħala komunità, bħala solidarjetà, ngħidilhom morru fit-toro u taraw eh, u tmissu bidejkom is-solidarjetà ta' ċittadini Eh, jitkelm spiss nisimaw fuq id-distanza bejn iċ-ċittadini u l-Ewropa. U llum l-Ewropa tista' timliha din id-distanza jekk titgħallem mingħand il-poplu tagħha. Ma rridux nibżaw. Fuq l-immigrazzjoni l-Kummissjoni qiegħda taħdem sow anki il-mekanizmu permanenti obbligatorju ta' eh, taqsim ta' rifugjati, il-bidla ta' Dublin, il-grupp tagħna jappoġakom f'din il-ġlieda Eh, l-immigrazzjoni. Kulħadd qed jitkellem fuq imma hemm emerġenza oħra llum l-emerġenza soċjali fl-Ewropa hemm separazzjoni silenzjuża li qed tifret l onja mill-foqra. Inti tkellimt fuq triple A soċjali ħafna drabi u aħna fuq dan li tolbuk timpenja ruħek b'mod konkret. L-ewwel net ir-regoli għandhom jiġu applikati u rridu insaħħu il-kontrolli fuq l abuzi Tini rridu nerbu il dumping soċjali u għanna bżon ta' eh, revizjoni tal tal eh, ta' ħafna leġizlazzjonijiet. U tielet għanna bżon ta' impenn fuq il-ġustizja fiskali u kif inti t taxi jitħalsu fejn isiru l-profitti u għandu jkun hemm għal daqstant bażi eh, taxxabli eh, komuni u għandu jkun hemm reportaġġ bal pajis U raba punt ma nistawx ninsew dak li ġara fil-Greċa, inti ma tinsiex din l-Unjoni Ekonomika Monetarja ma taħdimx. Aħna nappoġġaw l-ideja tiegħek illi namlu eh, illi nimplementaw il rapport tal-Presidenti mill-aktar kmini possibbli. Ma nistawx ninsew eh, il-rapport ta' Pervanx Beres illi ġi approvat mill-Parlament irridu nitkellmu anki fuq il-kwistjoni ta' dejn nazjonali, forsi l-lum mux iktar moda li nitkelmu fuq u da, pero l-lum għall-SND irridu u nitkelmu fuq l-Eurobonds u l-ħames punt irridu nkomplu eh, nimxu lejn il-pjan tal-investimenti li se jsostni l-ekonomija u soċjetà Ewropea, ekonomija li għanda sir sostenibli u ċirkolari u ma nistawx mal ma nistawx fallu fil konferenza ta' Parigi. U nridu niftakru anki il-klim ta' President Schulz għanna l-gwerer kullimkien Sirja, Libja, Ukrajina madwar l-Unjoni hemm gwerra u meta nqabluha ma' sena li għaddit fil- eh, politika barraniji grazzi għal Federica Mogherini l-Unjoni Ewropea għamlet passi qudiem Eh, minn pozizjoni ta' djufija essa għajja b'saħħitha u stimata. Eh, u anki għawnek eh, fil- l-Europa għanda t-investi fi solidarietà, għanda kompli temmen fl-Afrika President, enti taf iktar minni li mux se jkonna possibilità oħra. Jekk aħna ma namlux azzjoni, il-krizi ma nistawx imbidluha. Eh, L-Europa eh, trid tibqa' ċentrali. Eh, hemm wis finanzjarji fl-ekonomija. Iridu nażlu aħna senala issa irridu nazlu, jekk aħna rridux nibqaw eh, eh, bħala dawk illi għamlu eh, ġestjoni tajba ta' destin tagħhom u jirnexxilhom ibidlu it-triq illi mixin fiha. Grazzi. Grazzi, Sur Pittella. Issa fisem li sijar Sur Kamal. Sur Juncker, qabel ma nibda, jiena u koll napoġġa kif qal Martin Schulz illi eh, nammirak għal koraċ tiegħek eh, għal fat li inti ġejt eh, tkellimna u senġ tadmir. Nirringrazzjawk. Jiena minix qed nipprova nikalmak qabel ma nattakak sena wara l-oħra aħna nisimaw ħafna retorika minna naħat kollha. Wara kollox il-Parlament għalhekk jeżisti. Għanna ħafna ideoloġija, għandna ħafna idealizmu, imma kif jajdu ħafna nis, il-risposta e, e, hija li jekk ikonna iktar Ewropa. U hemm oħrajn li jgħidu li l-Ewropa edha hija l-kawża tal-problemi tagħna u qed nerġgħu nisimgħu dan id-dibattitu llum. U għalhekk aħna qatt ma jirnexxin nikkonkludu xejn U għalhekk l-Ewropa dejjem tafaċċa kriżi wara l-oħra. Aħna ħafna minna tħalna fil-politika xridna nejnu lil persuni Imma f'dan l-awla aħna paralizzati fil-dibattitu, bil-ideologija, bil-dogmi. Pal kastelli eh, tal-karta illi jaqaw fil-bahar. E... Eh, ħafna drabi eh, eh, eh, namlu ħafna xeni bħal meta naraw bnidem li nizel bil-maskra ta' Angela Merkel. Umbat, pero f'pastijiet oħra, f'każijiet oħra nridu nkunu seri. Ħafna nis hawnhekk apposta jippruvaw iħawdu il- il-migranti eh, ekonomiċi u rifugjati għamluhom kollha f'kategorija waħda, ma dawn huma kollha nies illi qegħdin jaħarbu għal ħajjithom u qegħdin ifittxu l-protezzjoni. Iridu nifmu għaliex qegħdin jaħarbu. Iridu nifmu illi wara kollox hija natura umana li wieħed jifittex illi kollu kondizzjonijiet aħjar, però irridu niftakru illi hemm bżonn insegwu ir-regoli u attualment hemm sistemi ta' migrazzjoni legali li rridu nirrispettaw. Però rridu nkunu anki onesti mal-votanti tana. L-effetti tal-gwerra fis-Sirja, konflitti fil-Libja, Eritrea, l ukraina u dawn se jibqgħu, mhumiex se jispeċaw, u memx soluzzjonijiet faċli. U fl-Unjoni Ewropea ħafna flok ma nsibu soluzzjonijiet komuni qed naraw hemm pajjiżi u istituzzjonijiet dejjem iwaħlu f'ħaddieħor flok ma jfittxu soluzzjonijiet. Hemm Pa' pajizi li edin jerġu jikbu regoli unilateralment. Oħrajn edin ma jirrispettawomx. Pero hemm ħaġa illi l-Unjoni Ewropea għandha tkun utli għaliha, tkun xi tkun l-ideoloġija tagħhom. E, e bla dubju għandha tkun li l-pajjiżi jikkooperaw jisibu soluzzjonijiet li nistgħu nsibu flimkien. Għal daqstant, ejja mpoġġu madwar il-mejda, mhux biss il pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Din hija kriżi internazzjonali għandha bżonn ta' risposta internazzjonali minn rifugjati tal-Sirja ed design fil-mija edin fil ġordana attualment fil-Turkija. Pero hemm pajjiżi ukoll tal-vanti li ma jihdu xej. Eja naraw x'jistgħu jagħmlu l-pajjiżi individwali biex jgħinu l dawn in-nies. Però eja nkunu ċari, jekk aħna nobbligawhom, jekk aħna nobbligawhom jaċċettaw rifuġati inkunu qegħdin inżidu din il-loba li dejjem inwaħlu f'ħadd ieħor. Għaliex il-pajjiżi jistgħu jgħinu b'modi differenti u dan rridu narfuh Iva, hemm min jixtieq u jieħdu il-migranti li diġà qegħdin fl-Ewropa, però hemm oħrajn illi u jgħinu dawk li huma iktar vulnerabbli fil-kampi madwar l-Sirja. Aħna għandna obbligu ngħinu lil dawn il-miljuni ta' persuni, mhux biss dawk l-eluf illi irnexxinu mitħlu fl-Ewropa. U għal din ir-raġuni għalhekk pajjiżi u dan inkludi eh, pajjiżi qed jikkonċentraw fuq dan imorru lejn e, e, il-vulnerabli u jgħinu lil dawk in-nies li għedin fil-kampi Sirjani u lin il dan l impen għedin e, nejnu biex jibnu l-infrastruttura f'dawn il-pajjiżi anki l-pajizi oħrajn jistaw jamlu eh, kontribuzzjoni billi għatu iktar assistenzi. Iridu ikolna eh, kampi ta' akkoljenza iktar viċin eh, ta' dawn il-pajizi biex dawn il-migranti ma, ma, jġux sfruttati umbat mill-traffikanti. U għal kulħat illi ninvestu fl-istabilizzazzjoni iktar ħaġa importanti flisi għar aħna għanna, aħna rridu risposta realistika. mandux ikun hemm sigriti jekk dan irridu nirsolvu fl President Juncker f'din il-sena li għaddiet rajna ħafna problemi dejjem jikbru. Iktar dejjem nipruvajna nsibu eh, eh soluzzjonijiet eh, temporali. Eh, issa e, wasa li żmien illi nieqfu nwaħlu f'ħaddieħor irridu nibdow nikkooperaw flimkien. L-Europa mandiġ bżon ta' portiera ġdida eh, tal eh, li kienem fil-modi. Hemm bżon inpoġġu bil-qeda u nitkellmu fuq soluzzjonijiet oħrajn. Grazzi. Grazie, l-Sur Kamal. Issa fissem il-grupp liberali Sur Verhofstadt, Iva. Nati l-omor l-Sur Juncker fissem il-grupp tijaj għal-mewt fil-familja li kellu nishtiq, nishtiq, forse nistaw nistiednu 20 kap tal-istati membri f'din iż-żona tal-xelluk tal-parlament għaw bizzejt post. Rex ma naħsibx li l-konsel li disajn minuta meta jmur jitkellem hemm li l minn dan forsi s-sur task ukoll ikun jersa daqsxejn law jien naħseb aħna ċattajniħ u naħseb għandu jkun tikkawnek ukoll. koll xemmen daqqiet naf illi kien ramalla, naf illi imur fil-vat Nofsan iżda biex jibni politika Ewropea fuq l-azil u r-refugju irrid jiċċaqlaq minn kapitali Ewropea l-oħra dak xolu. u bekk nastu għal-qalba tal-problema, l-qalba tal-problema x'in jinnuqas ta' rida politika u fil-fatt naqas ta' unità bejn l-istati membri li dak li qiegħed tiddefendi int ftit tal-minuti ilu kien illi toqgħod taż dal-refuġjati Mela l-Ġermanja namlu mod, l-Ungarija qasam għalfejn sammu mod iħor żgur. Mhux hekk noqogħdu nittrattawhom dawn il-problemi, il-kriżi tar-refuġjati i responsabilità kollettiva tal-Unjoni Ewropea. Dak li rridu nagħmlu hu illi nieqfu nreagġixxu azzjoni mhix tittieħed. L-istrateġija tal-Mediterrani x'kienet tiżidna bi ftit il-baġit ta' Frontex u minnarina ħan solvu l-problema, l-problema ma solvejni jiexle. Xarajn, 50 jum fil-fatt wara ir refugjati blukkaw l-aċċess tat-tanil lejn ir-Renju Unit U erġajna zid nafset il-flus għal dawk il-refugġati f'Kale. U mnarina l-problema solvenja seħes sa nistaw nimxu. U xek. U ma trajna l-problema ta' Budapest. Il-refugġati mġbura f'stazzjon ta' trejn trattati minnajr ebda rispett. U mbagħad għadna niftħu, ej niftħu l-frontieri Eja niftħu l-aċċess bil-ferrovija li għaddu għall austria u mnalinna li il-problema solvuta għaru kaz dall-Europa li maħniċ għaddin nitrattaw rifugġati kif jistħoq ilhom. Irridu nirrikonoxxu illi ċerta pajjiżi qegħdin jaħduha bis-serjetà u qed jieħdu responsabilità tagħhom. 20,000 migrant f'ħames tiem. Iżda minn qed jgħid dawn qed għom f'ħames snin u hemm qed jgħid li aħna le. U jkollna ngħidu illi kien hemm kontrast ma' dan illi eh, rajna eluf ta' nies li jurew solidarjetà, iżjed solidarjetà mill-mexxejja politiċi fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Għal stant il-messaġġ tiegħi mux li l direttament iżda l konsil Lex fil-konsil edha l-problema iqfu għajdu l-lem krizi fl-Europa, miex krizi tal-Europa. Ija krizi ta' nuqqas ta' Europa. Ejja najdu bċar il-messagġ l-Europa. jittort tort mux tal-Europa. il soluzzjoni edha hemm u mal-Grigi u mat tajan li rridu jkunu responsabli, qed ngħidu Naħseb inti ħadd pass importanti bil-tqassim ta' responsabilità, Sur Juncker, u nittama lill konsil mhux fi xhur oħra iżda fi ftit jiem. Ikun jistgħu jaċċettaw tal-inqas l-idea li jkun hemm sistema legali l-immigrazzjoni li min qed jgħid li mhux l-istess ħaġa, rifuġati huma eh, rifuġati ġati ekonomiċi, iżda solvija jekk ikun hemm sistema legali blue card waħda u mhux 28 sistema bħal manna llum. Bħal l-Amerikani, l-Amerikani l-Amerikani għandhom il-Green Card aħna għanna l-Blue Card id-29 sistema tal-Ewropa. Inti ħabbart li fl-2016 se jirti prezenta pakket tal-immigrazzjoni legali sabiex insolvu din il-problema wkoll. U naħseb liktar lezzjoni importanti sur presidenti s kollegi i li l-Konsil jista' jagħti illi aħna dejjem ħanħalsu il-kont ta' dak li jiġri ma jistax ikollok konflitt fit-tramuntana tal-Afrika fil-vant nofsani u ngħidu dik barra l-frontieri tagħna. Aħna qegħdin imbagħtu l-konsegwenzi u l-Ewropa konvinta wkoll il-gwerra tas Sirja ma kienx problema tagħna kemm il-darba smajna l Ejja noqogħdu bidejna fuq zaqna, Ejja inħallu l-forzi demokratiċi jahad, maħna ħloqna l-Istat Iżlamiku u mbagħad il-Kniżi tal-mewġa ta' immigranti. Irridu namlu xi ħaġa jekk il-konsulta dan id-dibattitu il-nerġaw intennu il- l-opinjoni li diġa smajna mux bizzejet, għanna bżon ta' inizjattiva ġdida nasab li fil għafas ta' ġdus maquta biex inwaqfu il-qtil fis sirja biex intemmu terrorizmu biex il-Sirja xi darba jkun jistgħu jirritornaw fiha dawk li qegħdin jħarbu minna it-talba tiegħi fil-Presidenza tal u l-Presidenza tal-Kunsill i li intom titolbu r-rappreżentanti tagħna fis konsell ta' sigurta ta' ġnus maquda biex titieħed azzjoni sabiex mill-aktar fis possibli tintem il-kriżi ġewwa Sirja din bessija soluzzjoni sostenibli. Grazie l Verhofstadt. Das Verhofstadt. Fisam il Gwe issa is-Sur Gabriele Zimmer. Iva jina u kol nishtiq nesprimi il-kondoljanzi tana u ntiklomor nħabba il- telfa il-li ġarrabt int fil-familja tija kiena naf minn xi xaddej bħalissa. Tejt il-kellim. Inti fil- stat tal-Unjoni provajt titratta tal kwistjonijiet prinċipali ta' l-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni x'qed nisħaq fuq żewġ punti. Inti konxu illi kien hemm fil-fatt forsi taf Fil-fatt l-immigrazzjoni tmur lura anki għal stejjer tal-mitoloġija Grega. F'dan Is-seklu iżda qegħdin nitrattaw wieħed mill-ikbar problemi ta' żminijietna hemm anki il-kambjament klimatiku, problema attwali u globali, irridu nkunu attivi fiha. Inti kont qed trastaq proposti dawn huma proposti għal dawk li għandhom responsabilità fl-Istati membri u għal membri anke ta' din il-Kamra illi sejrin jadottaw pożizzjonijiet razzisti fejn jgħidu li l-Ewropa se tkun miftuħa d-dinja u l-Ewropa għandha tiħosib l-interessi tagħha l-ewwel qabel kollox. Għandha tuża pożizzjonijiet nazzjonalisti il-proposti ta'kom kienu passi tajbin, iżda ma nasibx kienu bizzejiet. Irridu naraw fej se tlaħaq l-iktar progress, irridu naqblu li għandu jkunem possibiltajiet għal l-immigrazzjoni legali lejn l-Unjoni Ewropea li jrid ikun hemm pożizzjoni ġusta bbażata fuq is-solidarjetà u m'għandniex inżommu mal-arranġamenti ta' kwoti li ma jikkonsidrawx ir-rekwiżiti tan-nies għanna bżonn tal-unifikazzjoni familjari u dawn il-koll li jiġu konsiderati l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Ġenevra u id-dritt għall-azil miex xi ħaġa li aħna serin nieħdu pass lura minna. Din hija talba li ma nistgħux imorru lura minna. Aħna rridu nikkonsidraw il-Greċja u naraw kif se ninsolvu il-problemi tal-Unjoni Ewropea għal kwistjoni tal-rifuġġjati u l-kwistjoni fil-Greċja hemm is-sitwazzjoni tal-gżira ta' Kost naraw ir-rabta bejn dawn il-fatturi differenti u kif l-istati jistgħu jidu azzjoni fir-rigward tar rifuġġjati bħalma rajna fil-Greċja u fl ungarija fil fl ungerija ta' huwa pajjiż, eżempju ta' pajis illi bata ħafna u bat għandek il-Ministri tal-Finanzi li qed jgħidu ridu jieħdu fidjam il-ġestjoni tal-Ekonomija Ewropea, il-Parlament Ewropew issa qiegħed fuq l-adba ta' fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet iħares il-ġewwa jekk inti konvint minn dak li għat, ma nistax nipermettu li l-kapijiet ta' stat li jmexxu politika nazzjonalista restrittiva l-Unjoni Ewropea anke titfarra titfarrak il-President interrompi, ħajkollok tinterrompi, Sinjura Zima. Is-Sur Juncker ħatriplu tal-ħin li kellu jieħu, inti biss minuta u nofs jinterrompi mill-ġed il-President kull kelma illi għat għana issu għon wiznuwa. Inti ma tkellem dwar prioritajiet soċjali, din hija l-problema illi għanna. Ibdel dak, ibdel dak għaliex din hija ħidma konġunta illi għanna aħna. U din għandha tkun ħidma tagħna fl-imkien. Sinjura Zimmer mhux aċċettabbli li inti taqbes il-ħin allokat lilek b'dan il-mod jiena lest inkun ġenerus. Inti biss b'żewġ minuti dan huwa żejjed u li toqgħod tajt li s-Sur Juncker qabeż il-ħin tiegħu bħala skuża mhux aċċettabbli m'intix kronometru tal-Parlament u mhux se naċċetta. Issa fissem l-ħodor is-Sur Lambert. Sur President, Grazie ħafna, President. Sur Juncker, il naqbel miegħek. Fil-moment deċisiv illi qed tgħix issa u anki dak li inti urejt għall-Unjoni Ewropea Eżis kollegi, l-Unjoni Ewropea hija bażi ta' rispett ta' valur fondamentali ta' demokrazija, ta' gwaljanza, ta' stat ta' dritt, kif ukoll rispett ta' drittijiet tal-bniedem, anki dawk il-benmin li jiġu mill-minoranzi dawn il-valuri ma' komuni l-Istati membri, soċjetà karatterizzata mill-pluralizmu, il-non-diskriminazzjoni, tolleranza, l-ġustizzja, solidarjetà u l-gwaljanza bejn l-ġilu u n-nisa. Dawn huma l-valuri diskutu l-lum Għedin nitkellmu fuq liema unjoni meta it-kabir li kellna fl-Ewropea dik tal-esklużjoni tal-prekarjetà, tal-faqar, tal-inugwarjanza u tal-qat waqt li stati membri għandhom il-gwerra fiskali għaddejja. Fuq liema Unjoni Ewropea din nitkellmu meta qudiem id-dram ta' revoċati ċerti kapijiet tal-istati eh, membri eh, eh, jagħmlu kull xkil u jridu illi jiġu morru lura r-rifuġati u għalhekk hemm umiljazzjoni kbira minn kap tal-Istat fil korruzzjoni tiegħu. Assis kollegi, tat-tat tal-Lisbona jitkellem fuq unjoni iktar qrib fost il-popli Ewropej, iġifieri jirat nara eh, li nkun nixtieq li tkun iktar qrib l-ispirtu fil-qalba. L-Unjoni Ewropea mill-artiklu 2 ta' Trattat ta' Lisbona hija ħajja. Ħajja f'daw kollha illi jgħixuha maħabba l-istat ta' emerġenza soċjali ambjentali biex nkunu nistgħu nqumu fuq saqajna u naġixxu. Naseb fuq dawk iċ-ċittadini illi fl-ħajja ta' kuljum jipprovaw jgħixu bil-valuri u bil rispett għal pjaneta tagħna li nagħmlu parti integrali minna, nitkellem fuq il-allima li jagħtu l zazax tagħna l-istrumenti biex ikunu jistaw ikollam ħajja futura l-bdiewa tagħna li jistgħu ituna l-ikel minn natura għal dawk illi joħorġu b'soluzzjonijiet sostenibbli lil problemi ta' żminietna għal dawk l imprendituri illi jagħmlu dak li jistgħu jkunu kreattivi biex isibu soluzzjonijiet għal bankieri li jixtiequ li finanzi jkunu għas-servizz soċjetà l-investituri illi kollom uh, eh, ma, jużawx iktar l-enerġija fossili u għalek nasab għal daw kollha illi jixtiequ joħorġu minna dak li hu l-iktar sabiħ huma kważi dejjem l-istess nies dawk illi jirreżistu kontra d dittatura tal-profit fuq medda qasira ta' żmien u l-isfruttament ta' natura mill-bnedmin u l-bnedmin mill-bnedmin. Da kollu intattu wkoll f'kasta emerġenza m'hemmx turija aħjar mill-merħba li tajna f'ħafna stati membri biex nejnu ir-refuġati il jaħarbu mill mowtu l-erda. L-Unjoni Ewropea eżis kollegi hija eh, aħna li ma nkunux egoisti għax aħna irridu nuru l-Ewropej ma nkunux Ewropej kontra Ewropej. L-Ewropea solidarjetà il-ftuħ u dawn huma nies illi illum eh, tirendu ħajja dawn l-ideali Walek, Sur Juncker assis kollega għanna bżonn tassow eh, noħolqu it-tama. Jekk l-Ewropa titlef it-tama l-Ewropa tintilef. U għalhekk issa u dan id-dram ta' rifuċati u migranti niftakru senilu u e, aħna aħna għadna li għanna responsabilità li naġixxu skont il-konflitti u Sur ke inti għad ġustament da kollu mill-rebbija u ma għadx tistenna u l-proposti li ħriġt bihom illum jindikaw ir-rotta futura iva għanna bżonn Eh, li kunem distribution key permanenti u kwoti għal migrati. Iva nabżon rotot legali lejn l-Unjoni Ewropea l-uniku mezz li nkunu nistaw nwafqu il-traffikanti eh, nala, Sur President, dan il-Parlament jista u koll joħħaġ pazzjoniet konkreti u medjati u dim l-emerġenzi jina fissem il-grupp tijaj noħħaġ proposta konkreta ħafna. Dan il-Parlament fi edin il-lum, aħna edin 50 ġurnata u għalb ija l-uffiċċji kollha hawnhekk ovvjament għandhom it-ħisħin tagħhom u jibqgħu battala, jibqa' vojta waħna nipproponu illi din ir-residenza sekundarja tal-Parlament Ewropej li ekwipaġġata tkun għad dispożizzjoni tal-lokaljenza temporanja ta' migranti u rifuġati u il-sessjoni plenarji isiru Brussell. Eżis, kollegi, proposta konkreta li permetti l-Assemblea tagħna li tkun tista' tissieħeb f'dan il-ġest u mhux biss klim vojta u nuru l-prinċipju ta' solidarjetà u dinjità umana. Grazzi ħafna. Grazzi Mr. Lambert. Issa għal-EFTD, Mr. Farage. Grazzi. Sur Juncker ser Palma bħalma wastejtek f'April il-politika Ewropea tal-azili tanti wiesa li tajt illi pratikament min jidħol fl-Ewropa ħajibqa ħatlek li ħajkollok mewġa normi ta' immigranti u dak illi staqet naraw. U terġista tinsaħħu diskors bil-Ġermanja tajt il-kat jista' jiġi, Tikka tajt issa u biex toqgħod tajt għall-lista ta' pajjiżi ta' nies li jistgħu jiġu kull ma jagħmlu u jwadbu fil-passaport fil-Mediterran u jgħidu ġej mis-Sirja. Il-biċċa l-kbira ta' nies li qegħdin jaslu u l-Prim Ministru Slovak dan kienu nes biżejjed biex jgħidu illi l-biċċa kbira huma immigranti ekonomiċi. Palma qed qabel qegħdin naraw evidenza il sa ISIS qegħdin jużaw din ir-rotta biex il-ġihadisti idħluhom fl-Ewropa mġienen jekk ħanieħdu dan ir-riskju għaskapetu tal-popolazzjoni tagħna jekk irridu ngħinu li refuġjati ġenwini jekk irridu nħarsu l-soċjetajiet tagħna jekk irridu nwaqfu il-gangs li qegħdin traffikaw lil dawn il-persuni rridu nwaqfu d-dajes bħal ma jagħmlu l-Awstraljani u mbagħad nevalwaw min jistaqlu rifuġju minn le naf li ġej referendum fir-Renju Unit, jiena ħerqan narak iżżurna fir-Renju Unit, naf li ħaton fuq 20 ta' miljuni ta' flus tal-kontribwenti tat taxxa tgħidilna xi mista naħsbu, naħseb li l-Ingliżi ħajkunu ġentili lejk Iżda jekk minna li tbiddelx regolamenti ħat ikkonvinċina sakemm ma tagħtix l-istur Cameron kontroll diskrezzjoni fuq il-frontieri tagħna is-sena d-dieħla ir-Renju Unit in-niser jintivvota biex toħroġ mill-Unjoni. Für die enf Grazzi, issa fl-isem li e NFD, Istur Filippo. Huwa sempliċi illi ngħidu l-Unjoni Ewropea krisi, krisi ekonomika tal-kultura tagħna, krisi diplomatika, li dejjem najdu illi aħna nibżaw qoddim minn NATO, bat is-Sirja, il-Libja, dawn il-pajjiżi li intkom er- intkom responsabli għal erda dawn il-pajjiżi fejn hemm flus mingħajr preċedent ta' klandestini u Islamisti. Jiena mħasseb ħafna qudiem l-affarijiet ta' miġnun l-intat l-int indirizzajt l-istati membri 160.000 eh, immigranti li kunem sim tagħhom u inti għettet teddet li kunem sanzjoniet finanzjarji li kiku għadin nitkelmu fuq delinkwenti u għalek l-Ewropej bizzejet issa dawk l-Ewropej li jafu il-qat per eżempju u ma nidu xejn fuq dawk il-pajizi tal-vant nofsani mimli nċit u daw ma jamlu xejn u għalek meta nitkelmu fuq il-bdiewa tagħna per U huma jieħdu l-oqma biss tal-finanzi tal-lokazzjonijiet Mompati jagħtu flejes kbar l-immigranti kull jum qed turu il l mossu tal-Unjoni Ewropea jaġixxi kontra l-interessi tagħhom tagħkom u għalhekk minflok toqgħodu hawnhekk bdejkom fuq żaqgħu tagħkom u tgħidu Ewropa Ewropa palli kieku jekk ngħidu insibu soluzzjoni u l-fantasma tal-Atlantiku wkoll u dan huwa falliment, dinja aberrazzjoni u l-Unjoni Ewropea se tkun biżvojt fl-istorja u nittamlu l-referendum li jibda bil-ħbib tagħna tar-Renju Unit biex hekk il-ħbib tagħna fl-Ewropa jkollhom sigurtà, prosperità u paċi. Das Wort hat jetzt die fraktionslose Abgeordnete Morvai. Mela, fissam il-Grupp Indipendenti l-Onorevoli Morvai. Thank you patriots unite. First I wanted to Grazzi. Jiena xtaqt nibda bil nit patrioti jingħaqdu, kont nibda bil ngħid patrioti Ungeriżi jingħaqdu illa lix jiena inkwetata dwar pajjiżi. Mbagħad kont sejra nikteb patrioti tal-Ewropa jingħaqdu illa lix naf illi ħafna pajjiżi jħossu bl-istess mod. U fl-aħħar nett indunajt illi hemm patrioti mhux biss fil-pajjiżi tal-uħu ta' transitu tal-immigrazzjoni, iżda hemm anki patrioti fil-pajjiżi ta' oriġini, fil-pajjiżi Afrikani, fil-pajjiżi l fuqra tal-Azja. Il-kol għandna l-istess ħolma illi ngħixu f'pajjiżna illi naħdmu għal pajjiżna fil-paċi biex nżommu l-eruq il-kultura u tradizzjonijiet tagħna. Ippermettulna nibdew naħdmu fl-imkien għal ħolma komuni tagħna u ejja namlu dinja ħjar. Grazzi. Im Namen des äh, Rates äh, spricht jetzt Herr Minister Schmidt. Fissem il-Konsil Sur Schmidt. Sur President, onorevoli membri, Sur President tal-Komissjoni, Aziz Komissarji, Fissem il-Konsil nixtieq l-ewwel net nirringrazzja l-President Juncker tad-diskors tiegħu fuq l-istat tal-Unjoni, fuq l-analiżi luċida tiegħu tal-viżjoni tal-isfidi l għandha qudiem għall-Unjoni Ewropea tal-li qatt għall affarijiet mingħajr laqliq mingħajr ħajta fħalqu, speċjalment fuq dawn il-proposti. Proposti importanti, inizjattivi importanti fuq sma differenti. Int għandek raġun, Sur President. Wasal il-waqt mhux għal business as usual, naddu għal azzjonijiet bina eċċezzjonali innovattivi Għen immobilizzaw dawn il-ħiliet li għanna fl-Unjoni Ewropea tagħna aħna Ewropej kapaċi fil-moment tas-sow storiku. E din neħxu moment storiku bħal ma kenna meta waqa il-ħajt ta' Berlin u kolem laqda mill-ġdid tal-kontinent Ewropew għalhekk l-Unjoni Ewropea tiffaċċja kriżi importanti li tassew titlob azzjoni, rida politika, solidarjetà illi karatterizzaw l-ispirtu Ewropew. Il-President Juncker enfasizza l-azzjoni fuq migrazzjoni u refuġati. Aħna qegħdin ngħixu mument kritiku għall unjoni Ewropea. Il-ġrajiet reċenti dan jikkonfermawh. U maħsibniex li se jkunu daqshekk kbar dawn il-ġrajiet. Jitolbu li aħna naġixxu skont il-valuri tagħna u iva qegħdin tassew jittessjaw ir-regoli tagħna u issa illum ma rridux noqogħdu ngħidu forsi iva forsi le, niddeċidu. U fil-kuntest tal-Kunsil ta' Ġustizza Affajt Interni ta' Lulju, il-Presidenza dedikat il-sforzi kollha tagħha għall-implementazzjoni tal-miżuri futuri, mod partikolari fuq mekkaniżmu temporanju u eċċezzjonali ta' rekolizzazzjoni u resettlement. Jiena ma' najdilkom dan dan dan din ħidma ma kienx faċli u mhux biżejjed, imma għandna bżonn nagħmlu iktar u naċlu iktar. Proposta ġdida preżentata mill President Juncker illum huma kontribut importanti għal dan il-proċess għaddej u se jkun hemm laqat ġodda tal-Kunsill Aħna bżonn ikunu konxi il-kol tal-urġenza u l-ħtieġa illi ninaqdu. Ma nkunux diviżi. L-Ewropa possibbli illi tigverna din il-kriżi għadna 0.11% tal-popolazzjoni miex ċifa enormi, jittista t-gverna dan il krizi jek taġiċi skont il-valuri tagħha tmur li l-in mid-divizjoniet u turi li jem rida politika komuni il-Kunsill għaddej bil-ħidma tiegħu mingħajr wafqien se tagħmel li tissemel li jista' l-Kunsill u dan eh, b'kollaborazzjoni mal istituzzjonijiet oħra fostom il-Parlament Ewropew, kulħadd irid jagħmel l-isforz tiegħu jiena niġilura għal dan ma tinġu għad-debattitu fuq il-migrazzjoni, l-rifuġati li se jkollna Su President, kellna l-opportunità li presenta l-prioritajt l-oħra tal-Presidenza tagħna illi koinċidu bil-kbir ma dawk illi tkellem fuqhom il-President tal-Kummissjoni huwa minnu ma rridux ninsew il-kwistjonijiet tal-qatt ir-rekupru li hemm bżonn inħeġġu bżonn nappoġġaw il-problemi l-iktar ta' qatt fost iż-żgħażagħ. Aħna għandna pjan ta' investiment li għandna bżonn inkunu qalbina, bżonn nimplementaw b'kuraġġ President tal-Kummissjoni tkellem fuq dan il-Presidenza tal-Lussemburgu għandha l-qalba ħafna dawn l-affarijiet u naf li nasbu għal-istess il-President tal-Kummissjoni u jiena u għalhekk għandna bżonn eh, nitkellmu fuq id-dimensjoni soċjali tal-Ewropa. Jiena smajt dak li attint fuq id-dumping soċjali biex ikonna l-istess salarju għall-istess xogħol importanti li ċaqli ħieles jiġi mżam. Ma biex nżommu l-moviment ħiles għanna bżon dan il-bilanċ bejn id-dimensjoni soċjali u libertajt ekonomiċi. Għanna nappoġġaw il-Kommissjoni biex terġa tattiva il-suq ehm, intern speċjalment fuq id-diġitali u dan id-diġitali se industrija tagħna, servizzi tagħna u l-mod kif aħna naħdmu u il-suq tax-xogħol se jkollu impatt fondamentali fuq il-kwalifiki kif ukoll fuq il-kompetenzi fejn għanna bżonn uċentament u kol nitrattaw. Il-sfida kbira tal-svilup sostenibli, il-bidla konta tisħin klimatiku u kol jwaslunna għal konferenzi deċisivi u l-COP 21 huwa jgħalla importanti ħafna fejn l-sfida hija kapitali. Ma ninsewx u dan intqal ukoll illi din il-kriżi tar-refuġati hija fondamentalment ir-riżultat ta' kriżijiet oħra, ta' konflitti tal-waħx fil-viċinat Ewropew. U meta nara l-viċinat tagħna ma nistgħux ngħidu dan huwa viċinat li huwa stabbli, anzi, hija biss kriżi u kriżijiet u konflitti u għalhekk l-Ewropa bżonn tkun attur internazzjonali u l-politika esterna ta' sigurtà u difiża ta' li qed tmexxi Federica hija ta' importanza kapitali, ma anki, anki fuq skala internazzjonali u anki tal-ġnus maquda. Grazzi ħafna, President. Vielen Dank, Herr Schmidt. Für die EVP-Fraktion hat nun das Wort. Mela. Fissam il-PPL Sur Royal. Kommissario. President tal-Konsil, President kollegi. Grazzi Sur Juncker tal-li ċorajtenna illi l-Europa hija ferm iżjed minn approċċ għal valur u prinċipji tinja kwistjoni ta' anke rifuġjati illi tagħmilha possibbli għalina illi morru lura l-valuri tagħna. E għandna storja komuni, storja maqsuma u għandna valuri, għandna prinċipji u rridu niżguraw li dawn ġur flessi frazzjonijiet tagħna l-istati membri rridu jmorru lura pajjiżhom u jiżguraw illi dan fil-fatt seħ jiena grat lilkom tal-li tkellimtu ma' dawn il-pajjiżi ta' oriġini għall-immigranti. Irridu naħdmu fuq il-kwistjoni ta' traffikar. Inti bħalma taf, hija problema komplessa ħafna, irridu nippermettu għall-immigrazzjoni legali lejn il-pajjiż iżda din mhix xi ħaġa li waħda tista' solvi l-problema. Nemmen madara kollu li rridu nibdew naħsbu dwar kif sejrin niffinanzjaw din l-isfida kbira, kif sejrin nagħmluha possibbli illi din is-realtà kif nistaw nikkonvinċu l-ċittadini tagħna kif jista' jkollna prosperità u impiegi. mhix problema biss ġewwa Greċja, problema fl-Unjoni Ewropea kollha. Għadastant stant rridu naraw kif nistgħu nżidu tkabbir kif nistgħu nsolvu s-suq waħdini, il-problemi ta' konsumaturi, problemi ta' prezzijiet, kif nistgħu niffinanzjaw ir-riċerka fl-iżvilupp u l-innovazzjoni jgħat namel mistoqsijiet, iżda dawn mistoqsijiet jgħat jġu t-weġibiet, weġibiet ta' biex nkun nistaw nilħu l-sfidi tagħna. Grazzi, grazzi l-issa l-Onorevoli Rodriguez. Monsieur le Président, vous venez de... Sir President, inti għamil diskors għall-bini favur l-Unjoni Ewropea, favur l-Unjoni tal-Ewropej u aħna nappoġġawk is confronted with an existence. Iva, l-Unjoni Ewropea mħawda bi kriżi esistenzjali dak li qegħdin nirriskjaw issa u nibdew nistaqsu nafusna. Aħna x'nies aħna? Il-kriżi tissolva biss b'soluzzjonijiet Ewropej. Għanna din il-traġedja, il seħ fuq il-frontieri tagħna. Kriżi umanitarja eżagerata Is-soluzzjoni hi sistema ta' ażil tas-sewa Ewropea għandek din iż-żieda fil-pressjoni migratorja fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea, l-soluzzjoni għalija i Aġenda Ewropea għall-immigrazzjoni u kooperazzjoni għall-iżvilupp għandek kull ma jmur tensjoni tiżdied fis-suq tagħna soluzzjoni hi illi immorru lura għal aġenda għal l-impjegi u pjan il-pjan ta' investiment huwa il-magna prinċipali għal dan il-għan nistaw najdu illi l-istati membri kollha għandhom il-kondizzjonijiet biex jimplementaw din l-aġenda ma naħsibx li huwa l-każ ma naħsibx le Ma nasibx li huwa l-każ sakemm iż-żona euro hija taħlita u żona ta' diverġenza flok konverġenza bekk l-Unjoni Monetarja hija stant importanti għal stant biex nikonkluzi aħna iva għandna bżon ta' soluzzjonijiet Ewropej u għal dan il-għan il-membri parlamentari mux bessu di jirrapprezentaw il-ċittadini ta' pajizna iżda il-ċittadini Ewropej fil-komplessità tagħhom. Grazzi xtaqt najt illi ma nistax nipermetti għal blue card l xewqajna l-ura ħafna u nittama li l-kelli ma jistaw zomu mal-ħin li xinkella l-votazzjoni xienna nastu għalija tard ħafna u hemm ħafna taħdidiet wara nofsinara. Da stan sfortunatament ħajkolli inkun stret ħafna mal-ħin allokata diskorsi l-Onorevoli Terry Cabras. Grazie, President. Sur Juncker. Nafu illi situazzjoni ta' dawk ir-refuġati illi jaslu eh, fuq il-territorju Ewropew hija drammatika soluzzjonijiet tekniċi eh, huma uh, mitluba Intat li għan bżon nkunu onesti u inti għamil referenza għall-ruq ta' raġunijiet, jina nishti issa namel konsiderazzjoni etika li ta' spess tiġi evitata l-ewwel darba l-ewwel ħaġa li hemm bżonn jagħmel il-Kunsill anke l-Kummissjoni kif ukoll dan il-Parlament huwa li jirrikonoxxi illi xi pajjiżi Ewropej eh, din ikunu responsabli, mux eskivament, imma huma responsabli għal din is-sitwazzjoni mhux minħabba l-invażjoni biss tal-Irak, imma għax huma ħatja tan-nuqqas ta' azzjoni jew involviment ineffettiv bosta konflitti tal-Mediterranu tal-Vant Nofsani illi issa eh, din naraw dawn il-ġrajiet tal-lum. Dan ikun l-ewwel ġest ta' moralità u ġustizzja u jgħin biex nifmu aħjar il-passi l-oħra li hemm bżonn nieħdu. Grazzi, President. Issa eh, l-Onorevole Castaldo. Iva, grazzi, President. Illum, eh, President Juncker, inti għat li jemson nkunu eh, sempliċi u naqbel miegħek. Issa qed nara illi hemm eh, President Tusk li maġi xawnek, hawnhekk u għandha ħafna kuxenza mhux safja, mhux stat tal-Unjoni, nitkellmu fuq l-istati tal-Unjoni għax l-Ewropa fejn inkejlu l-affarijiet u nitkellmu fuq kwoti u ċifri fejn Mare Nostrum Ewropew u fuq eh, avukati tar-rifuġati fejn ċerti pajjiżi tal-Vant jinsow meta huma kellhom ir-rifuġati fejn isu attaparsi ma nafux huma l-konsekwenzi tal-politika kommerċjali tagħna tal-aġir tal-multinazzjonali u laqas ngħidu xejn kontrihom u laqas ovvjament xejn fuq il-multinazzjonali ta' Ċiniżi u Amerikani da mux qasmi t-titib unbat u għalek minar eccezzjonijiet bħal Libano u l-Ġordan mamlu xejn l-oħrajn biex jgħinu eh, laqas dawk tal-Emirati, laqas tal-Irak, imma anzi jipprovaw jżidu ma' nuqqas ta' stabilta' f'dawn il-pajizi. U għalek għedin naraw illi għanna il-dak b'saħħithom kontra dawk li huma iktar dajfa u id-dajfa qegħdin jgħinu id-dajfa u l-Ewropa biex qed tagħmel kif suppost l-affarijiet u għalhekk hemm ħafna affarijiet li għandhom bżonn nagħmlu għax aħna suppost nkunu komunità ta' valuri u kwoti ta' diritti mhux biss għall-immigranti imma wkoll ta' responsabilità għal kulħadd forsi ċerti gvernijiet jipprovaw jiddattaw l-affarijiet imma l-moviment ta' 5 Stelle tal-Italja se jkompli jgħid dak li jista' jgħid iwassal leħnu sakemm l-affarijiet eh, jinbidlu. Issa l-onorevoli de Graf u jekk joġobkom rispettaw il-ħin allokat għax hekk li ovvjament ħsara l-kollegi mbagħad tiġu wara. Sur President, grazzi. Illum il-Sur Juncker ippreżenta pjan biex nallokaw 160.000 refuġati madwar l-Unjoni Ewropea. Da dimiex, eh, da mux pjan Juncker, pjan Merkel, għax Merkel u Hollande iridu jimponu l-veduti tagħhom fuq l-Unjoni Ewropea. Il-Ġermana tiddeċidi u mbagħad jiġi deċiż illi tista' tiffaċċja dawn il-ċifri ta' rifuġati. Iġifiri, tista' tagħti wkoll xi ħut lil xi pajjiżi oħra u mhux se tara l-kwistjoni tal-finanzjament. Dan il-pjan Merkel mhux qed jgħid illi sen wafqu lajnuna eh, lil daw kollha jiġu b'xi storja terribbli anki jekk hija vera. Imma l-pjan Merkel huwa bħal Schengen qed ifalli u għalek issa qed niftħu il-frontieri biex kulħadd ikun jista' jidħol fl-Unjoni Ewropea u najdu l-Senjura Merkel solidarjetà ma' ċittadini Ewropej hija vitali u koll nifmu s-sigurtà u l-frontieri u nwaffqu milli eh, noħorġu daw il-flejjes kollha għal rifuġati u għal min jitlob l-azil waqt li ċittadini Ewropej qed jgħixu fil-faqar. Grazzi ħafna, President, fisem id-delegazzjoni Laka tal-IPP, eh, nuri s-soba tiegħi telfa ta' ommok. U situazzjoni għed t-evolvi ruħa dinamika ħafna u fisem il-delegazzjoni tal f'Polonja nixtieq ngħid li aħna niġu mhux mill-qamar, niġu minn pajjiż speċifiku, aħna għandna frontiera mal-Levant. U grazzi tal-li semmejt din il-sitwazzjoni traġika li tista' tkun anke fl-Ukrajina, sitwazzjoni tanti hemm ċajpra li ma nafux se jiġrik issa eh, naqblu miegħek illi r rilokazzjoni mhijiex soluzzjoni, għandna bżonn ta' approċċ ġenerali, sensiela ta' strumenti ġu applikati tkun situazzjoni dinamika. Waħna fil-Polonja wkoll nafu illi hemm diżastru umanitarju u tista' inżidu wkoll il-kapaċità illi naċċettaw ir-refuġati. Il Kien hemm proposta mill-Prim Ministru tagħna biex inżidu man numru imma nasbu li hemm bżonn il-kontroll tal-proċess ikun f'idejn istat membri partikolari. Nalqab billi ngħid, Sinjuri Sur President, aħna niġu minn pajjiż u pajjiżi fejn nifmu tajjeb ħafna dak li għet jiġri hemm bżonn nuru solidarjetà imma ma nistgħux nippermettu illi niġu sfurzati medda finanzi fondi pubbliċi dan huwa kontra l-ispirtu Ewropew aħna favur li nejnu imma bżonn diskutu kif u kome nistgħu nejnu lil l-oħrajn. Grazzi ħafna, President. Issa. Sanat il-kelma l-Onorevoli Guerrero Rosalmum. Grazzi tassew. Sur President, ekk kif aħna nibdlu il-leġislatura s-sanna xar snin minn mindu l-krizi finanzjarja. Din kien 10 snin mitlufa meta niġu għal-politika soċjali, aħna mxejna allura flok il-qoddim. Dan huwa moment feħna jrid ikollna naħsbu mill-ġdid mod radikali u narfu li aħna impenjina ruħna biex nilħu status ta' A tripla Minħabba l-austerità aħna morna f'soluzzjonijiet soċjali politiċi għall aħna resqin lejn skema ta' assigurazzjoni ta' xogħol wieħed qed ikollna wkoll dumping soċjali, dumping fiskali u qed nimxu lejn salarju minimu wieħed. Bosta nies, anki bosta refuġjati qegħdin jiġu spullati, dawn qed jaħarbu mill-gwerer, però qegħdin jaħarbu wkoll mill-faqar mill-ġuħ Dan dawn l-aħħar jiem rajna ħafna nies li qed immutu mill-ġuħ aktar blarmi. mill l-Unjoni Ewropea titkompli titkellem kontra dan, l-Unjoni Ewropea titkellem bleħen oli u tiddefendi il-drittijiet tal-bniedem. Il-Kommissjoni diġa prezentat komunikazzjoni u l-Parlament ser jifassa li rapport tiegħu il-Kunsill Ewropew ser jadotta numru ta' konklużjoni eh, konklużjonijiet ta' sena, però għana ser niġu iġġugati, ġudikati mhux fuq dak li ngħidu, mhux dak li nikdbu, imma qabbażi ta' dak li aħna għamilna fuq it-territorju tagħna, jekk rejniex solidarjetà, jekk rejniex responsabilità, jekk aħna għexniex skont il-prinċipji tagħna. U ma nistgħux noqogħdu nitolbu lil oħrajn aħna rridu naraw u nerfgħu responsabilità tagħna, grazzi. Grazzi tassew jien għandi minuta d-dispożizzjoni tiegħi ma tantx għandi ħafna ħin nixin nitkellem dwar is-sitwazzjoni fl ukraina li Sur Juncker semma fid-diskors tiegħu dak li qed jiġri x'qed tagħmel ir-Russja viżavi l-Ukrajna li mhix ħaġa din jituża f'soċjetà moderna, il-soċjetà ċivili qiegħda ssofri qiegħda tbati, hemm bosta nies li jinsabu friskju u bħala politiċi eletti r wol tagħna u li nagħmlu xi ħaġa dwar dan b'mod b'saħħtu. Għandna l-Kunsil tal-Ewropa, għandna l-Parlament Ewropew u għandna wkoll il-Parlament Zvediż. Dawn it-tlet fora aħna tkellimna fuq l-introduzzjoni ta' konverzazzjoni diplomatika li essenzjali, però għalkemm qed ngħidha jien naħseb li hemm ċertu nies li mhux qed ikunu ġusti meta niġu għal partit tagħna. Ir-Russja li titħalli l-Krimea, din hija xi ħaġa essenzjali. Ix-xitwa edha fuq l-adba u jien nibża li Russja tuża strategiji ġodda bħal meta taqta l-enerġija lina u dan jista' jkollu impatt qawwi fuq il-ċittadini tal ukrajina Għalhekk jiena u l-partiti għaj xorta waħda ser inkunu qegħdin nappoġġaw il-miżuri li jagħmlu jimxu kontra dan. Issa nagħti il kelma l-Honorevli Atkinson. L-Onorevoli Lamassur. Sur President, jiena nishti nirringrazzja u nifraħ l President tal-Kummissjoni Ewropea għal tmexxija tiegħu u anki l-ispirtu Ewropew li wera anki fid-diskors tiegħu. Dawn affarijiet li xi drabi ma nsibuhomx ta' sikwit fil-politika Ewropea Inti jattina li mannix naħbu ir-realtà krudela hemm nuqqas ta' Unjoni Ewropea nuqqas ta' għaqda fl-Unjoni. L-Unjoni mhux qed taħdem tajba minkejja l-isforzi li qed nagħmlu minħabba ħafna drabi l-politiki jiġu eh, maħtu għam il-tmexxija politiċi, il-Konsil mux għet jaħdem tajjeb jidu jiddeċidu għabbażi ta' unanimita u ta' sikwit jiġu eh, immexxija minn pożizzjoni nazjonalisti dibattiti bħal immigrazzjoni jisiru normalment wara bibi maluqin, dinja tal-mistħija anki f'merrajni fil-ewwel għalli kellna f'Ġunju. Donna qegħdin naddu għal dittatorjet ta' emerġenza, nieħdu rotta l-aktar maġla, miżuri ta' malajr, aktar mill-li fuq il-medda twila ta' żmien u traskuraġni u anki bupokrazija il-Ministri tal-Finanzi edin jihdu u jagħtu titwila lejn il-budget komunitarju l-2016 edin jiġbru fl-imkien il-linji budgetarji sabiex jiffinanzinaw l-immigrazzjoni u l-azil. Iva ħna rridu npoġġu aktar unjoni fl fl-aqda u għaqda fl-unjoni. Grazzi. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Weidenholzer. Grazzi ħafna, Sir President. Su President Juncker, jina nishtiq illi nirringrazzjak minħabba illi wassa iż-żmien li nkunu onesti iva, proset tal-li kont onest. Situazzjoni tal-refuġjati ħatkun ħajkun test importanti ħafna u aħna rridu naraw li ma nitilfux eh, l-opportunità nistgħu nirpu ħafna minn din is-sitwazzjoni qed nieħu gost li aħna niddiskutu fuq il-kwoti U fil-fatt aħna qegħdin naraw illi inti qed tkun onest u jiena b'onestà ngħidlek illi aħna maħniex qegħdin nagħmlu biżejjed, għandna bżonn aktar mezzi, għandna bżonn aktar kooperazzjoni. U mhux ħajkun biżejjed illi aħna fil-fatt nippruvaw inwaqfu dajes milli jippruvaw jiġu minħabba li hemm ħafna nies illi qegħdin diġà jippruvaw jgħaddu mir-rotta tal-Balkani. U il-ismewiet jistaw jkunu kifrin fuqhom jekk jekk infetħu bis-sema huma ħajbatu jiena nixtieq li aħna nappoġġaw mod konkret ħalli naraw kif aħna nistgħu nagħtu eżempju u nkunu nistgħu verament ngħinu. Grazzi. la palabra il signor González Pons. Eh, Senjor Juncker. Sur Juncker, ħanati eżempja, Spanja bħalissa għanda aktar minn 4 miljon persuna edha imma xorta waħda ħat appoġġa din il-proposta eh, għal refugjati li għamlet il komissjoni għal ġenerosità, solidarjetà, l-umanità, imma wkoll li xaħna nemnu li bħala eh, Ewropew għanna id-dmir li nejnu l-daw kolla li qegħdin jaħarbu mill-gwerra u l-fanatizmu għaliex bħalma qed inti eh, Juncker ma ninsewx il-Repubblikani mill-gwerra ċivili tani jew dawk il miljoni kollha ta' persuni li ħarbu minħabba l-gwerra dinjin. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn politika komuni tal-azil vera, imma hemm bżonn politika komuni ta' paċi eh, esterna u e, politika interna ta' konvivenza. Jista' jkun li għandha bżonn speċi ta' trattat ta' Schengen ieħor, imma wieħed mentali li jikser dawn il-frontieri mentali dik il-ritrak ritrat ta' dak it-tifel eh, li mkien mejjet fuq il-ramel feta ħajnej ħafna nies. Imma dan mhuwiex l-ewwel tifel li miet, mietu eluf ta' tfal u mhux ħajkun l-aħħar wieħed. Ipermetu li ngħid, is-Sirja mhijiex l-unika gwerra li għandna madwarna. Ħanajdilkom, fost il- fost il-rifugġati ħajaslu dawk li eh, edin jaħarbu mill-ġuħ, per eżempju, it-qassim tal-persuna, l-azla tal-persuni l uħ tagħhom fil-pajizi Ewropej, miex ħat xaġa ħat faċ faċli, ħajkun proċess twil u diffiċli. Aħna qegħdin nifacċaw sfida għallum. Imma mhux għallum biss, aħna qegħdin nifacċaw sfida għas-snin li ġejjin dan dinja sfida li ħatib magħna għal ħafna ħafna snin. Il-mistoqsija miex kemm, il-mistoqsija hija meta meta il-komunità internazzjonali ħattem din il-gwerra għaliex sakemm hemm din il-gwerra mhux ħajkun hemm kwoti biżejjed għal din e, id-diema kollha. Madam Pervax. Grazzi tassew sa nagħti l-kelma l-Onorevoli Breres. Grazzi tassew Sur President. President pal bost oħrajn nixtieq eh, Nur il-kondoljanzi tiegħi, però nixtieq nirringrazzjak ukoll għad-diskors li inti tajt dal-għodu għaliex jien naħseb li verament jolqot mhux biss il-metodu tal-komunità ma l-qalba tal-Unjoni Ewropea, il-valur ta' solidarjetà li xmar solidarjetà xejn possibli. possibbli. Solidarjetà li hija il-ġebla ta' xewka tal-Unjoni Ewropea ta' żona ta' euro u anki valur li huwa tant tal-qalb tal-familja politika li jiena mħadna fija għalek aħna ser namlu da kollu li nistaw sabiex nimplementaw l-agenda li jinti fassaltilna u dimna l-lum. U f'dan l-ispirtu li nixin ingrazzja li Komissjoni Ewropea għalix ta' bilħaq irnexxilhom jevitaw il-ħruġ tal-Greċja mill-żona Ewrax dan kien jimmina il solidarjetà Ewropea. Pero kif tafu il-krizi għada maddiċ u għalek rridu nkunu qalbina bizzejed biex nindirizzaw il-problema seħta d-dejn. L-osservaturi kolla jafu li id-dejn li aħna għanna bħalissa mu wieħed sostenibli u għalek jgħan komplu bl-sforzi tana sabiex insolvu din il-problema bazi ta' solidarieta. Inti u kolat li irrid tkun hemm xi tip ta' governanza ekonomika li tkun tista' taffaċċa daw l-sfidi kollha u anki jġelu l-istati membri jaffaċċaw il-kwistjoni ta' dawn l-influss ta' dan l-influss kbir ta' refuġjati. Is-solidarjetà però għandha bżonn l-appoġġ, il-finanzjament, ir-riżorsi finanzjarji u għalhekk irridu nruk l-appoċ tal-Parlament Ewropew mhux biss eh, minnaħa tal-Kummissjoni. Ringrazzjaw ta' kollox. Il-Onorevoli Gardini, grazzi tassew sur President, jiena nixtieq nerġa' nirrepeti mill-ġdid l-unur li aħna dejjem poġġejna ilek President Juker bħala President tal-Kummissarju tal-Kummissjoni kull meta nisimgħu aħna verament Eh, nisimaw u naqsmu l-istess valuri, nemnu fl-istess Ewropa li inti temmen fija u fil-fat nittamaw u nawguraw li id-diskors tant sħiħ u preċis tijak, tant uman, tant li wera solidarieta u li zoma l-valuri ta' l-Ewropa kristjana, pero tant sħiħ ma jkunx bismifun parzialment, parzjalment għaliex jekk aħna minnaħa verament illum irridu nelbu l-ostakli li għanna dimna nwieġbu għal krizi rridu verament impoġġu qoddimna u nużaw il-mezzi li għanna sabiex verament intaffu il-weġa ta' din il-krizi għawnek għet nitkellmu fuq ġustizja storika anki għal dawn ir-refuġjati, aħna minn inti dejjem taraf eh, il-grupp tagħna bħala l-Forza Talja fil-Italja fil tagħna. Aħna għandna dan il-qafa sħiħ u hawnhekk aħna narfu li nanfusna fil-proposti kollha li ta' hawnhekk nittamaw li l-messaġġ jasal b'mod ċara għaliex dawk il-pajjiżi iħarsu lejna u kif jgħidu ħafna gazzetti llum dak li aħna ngħidu m'għandux joħolqu l-lużjonijiet folot għaliex Minflok aħna nkunu qed inwieġbu għal l-emerġenza b'mod raġonevoli nkunu qegħdin qed noħolqu drammi u traġedji oħrajn. Nixtieq nirringrazzjak għall approċċ tiegħek, nittama nawguralek kull suċċess fil-ħidma tiegħek. Grazzi tassew. Grazzi sal-Onorevoli Tojja. Inti għat, Sur President Juncker, li l-Unjoni dam mux zmin tas-soltu, Aħna għaddejjin minn żmien storiku għalhekk għandna bżonn tmexxija qawwija Ewropea anki kollettiva. Eh, wieħed ma jsirx eh, ma jgradwax bħala mexxej, Mexxej u dak li jarfa responsabilta li l-istorja ta' tieħ u titfa' fuq u l-istorja tal-Ewropa tal-lum hija din. Aħna għadna ma elebniex il-kriżi interna, ekonomika u soċjali, nuqqas ta' gwaljanza u l-qat, u fl-istess waqt l-Ewropa hija milquta fil- l-intern tagħha mill-instabilità u l inkonflitti li fejn il influssi ta' rifuġjati hija konsegwenza ta' dan u għalhekk nitolbu li jkun hemm seta u kapaċità ta' gwida biex nieħdu rotta Ewropea u nelbu interessi nazzjonali, nelbu dik il-medjokrità li sfortunatament ċertu pajjiżi jesprimu fl-egoizmu tagħhom dawk l-istess pajjiżi li laqdaw l-ispirtu tal-solidarjetà Ewropea għat l-aħħar snin li kellna. Aħna nappoġġaw il-proposti tagħkom bil-prioritajiet li ġew indikati mill-President Pittella u nittamaw li jkunu qlubija f'waqtu konkreti u urġenti. Għaliex ovvjament ma rridux noqogħdu naraw li kemm il-darba jingħat fuq l-Ewropa vera ħadet azzjoni imma ħadet azzjoni tard wis. Grazzi. Grazzi, issa nagħti kelma l-Onorevoli Spiraki. Grazzi tassew. Aħna rridu naraw Aħna għadin naraw law żewġ illużjonijiet. Dublin 2, l-idea li l-pajizi bħal l-Italja u l-Greċja jkunu jistaw waħedhom jiffilħu għal dan l-influss uman. Issa ovvjament aħna mardux nżidu iktar aktar minn 1% tal-GDP din il-kwistjoni għalek irridu niproċedu biex ikollna distribuzzjoni ta' dawn il-refugjati. U dan huwa klim però rridu verament naddu għall-azzjoni, għall-fatti. Hawnhekk aħna qegħdin nilqaw fl-esbos mijiet ta' persuni bitfall. Aħna nifmu xi ħaġa fl-immigrazzjoni, allura issa rridu nifmu aħjar eżattament min huma dawn il-persuni qed jaslu fuq xtutna bħala Ewropej, rridu niggarantixxu l-frontieri tagħna u aħna nabżon bżonn najnu l pajjiżi fuq il-frontiera. Issa l-idea li l-populiżmu jkun jista' jagħti soluzzjoni eh, tintemmet il-gvern tagħna jrid ikollu l-ikbar priorità u kollu minn fuq il-riformi l-gvern li joħroġ minn dawn l-elezzjonijiet irid jiggarantixxi ambjent ekonomiku stabbli fil-qafas tal-ftehim. Iva il-Grexit mhux ser isir u m'għadux eh, parti mis-soluzzjoni u ma ridux li tkun parti mis-soluzzjoni ser jirnexxinna permezz tal-kontribuzzjoni tal-Ewropa kif seħħ fl-Ispanja, l-Irlanda u l-Portugal. Grazzi grazzina ma nixtieqx noqgħod nellimina il-ħin ta' ħadd, perek intom ser dumu titkellmu ovvjament ser għattalkom il-mikrofonu. Issa l-Onorevoli Garcia Perez għal minuta. Signora President, dak li ntqal fil medja tax-xandi fis-sena 2015 jgħat jingħid l-Unjoni Ewropea mhijiex qiegħda tilħaq u tilqa dawn ir-refuġjati. L-Ispanja mhijiex da tilħaq il-kwota li kienet stabilita mill-Unjoni Ewropea. Qed naraw li qed impoġġu l-bsaten fir-roti maħniex qegħdin ngħinu f'din il-kriżi tar-refuġjati li hija l-ikbar kriżi f'dawn l-aħħar ftit snin. Issa sabiex aħna nħarsu lejn dak li qed tipproponi l-Kummissjoni u s-sitwazzjoni tinsab fiha fl-Unjoni Ewropea importanti li nitkellmu fuq kwistjonijiet li huma verament fundamentali. L-Ewropa mhix ħad toħroġ mill-kriżi tal-qatt jekk aħna maħniex ħanamlu iktar investimenti u aħna fil-fatt nevalwaw b'mod pożittiv il-mod eh, ta' kif inti preżentajt ċertu informazzjoni sur Juncker. Iżda aħna rridu nqisu fejn fl-imma sitwazzjoni tinsab l-Ewropa soċjali Fil-prima situazzjoni ninsab dak għandu xaqsam l-ugwaljanza, l-paga minima, kif ukoll il-kera minima, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-istrateġija tal- ġlida kontra diskriminazzjoni soċjali, il d-dejn u l-Ewropa mhix tibqa' tistana bidejja fuq zaqqa. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sur President, Signori, intom investejtu ħafna sabiex tiġbdu iktar l-attenzjoni tan nies fuq eh, flima situazzjoni aħna ninsabu minn fejn u fej sejrin. Dinja xi ħaġa importanti ħafna importanti li nfakru xinuwa l-qalba tal-proġett Ewropew, x'inhuwa l-programm ta' ħidma tagħna, l-egoizmu nazzjonali, in-nuqqas ta' eh, sentiment għalbini. Jiena naħseb illi n-nuqqas ta' deċiżjonijiet ukoll dawn huma l-problemi tagħna huwa fidejna illi jekk aħna irridu nkunu nistaw verament nelbu l-problemi kollha li għanna qoddimna. U bħalissa irridu natu sinjali li l ħafna pajjiżi ħalli nqawlhom qalbhom, ħalli nuru illi l-soċjetà ċivili u l-NGOs kif ukoll il-pubbliku li qiegħed jgħin b'mod miftuħ, irridu nqawlhom qalbhom ukoll. Il-problema tal-Greċja, il-problema tal-refuġjati, il-problema tal-ġuħ dawn huma fatti fatti illi fil fat din juruna illi importanti ħafna li jkollna politika ta' żvilupp u ta' diviża komuni u politika wkoll illi twassal għall unjoni ta' eh, soċjetà siħa, Grazzi. Kessunna Elnök úr. L-Onorevoli Niedermuller, grazzi ta' sessu President, Sinjuri. Il-bidla dejjem kienet eh, mod li jixpruna bidla biex noħolqu dinja ġdida. Din il-kriżi ta' refuġjati wasla tal situazzjoni li fejn aħna rridu nimbidlu ġifri nkunu aktar b'saħħitna u nimxu l-qudiem u inkella nelbu nis situazzjoni jew inkella neliminaw, nwarbu l-prinċipji tagħna u anki nwarbu l-futur tagħna. Aħna ma nistgħux nittolleraw dan aktar għandna kompromessi żbaljati, skaduti għanna meċxejja sfortunatament li mumiex tajbin u ma jżomx il-kelma tagħhom u ma nistawx nittoleraw dan b'refuġjati jordu fl-istazzjoni tal-ferrovija ma il-motorways u jispiċċaw vitmi tal-kontrabandisti. U għalhekk aħna rridu nieħdu inizjattiva ġdida, rridu ikolna ċavetta ta' distribuzzjoni, pero dan huwa biss il-bidu għandna ħafna responsabilta u manna ma nixħinx naħlu. Irridu naraw li kollem aktar solidarità fl-Ewropa, aħna rridu nistennew solidarità ek nuru, solidarità lejn il-refugjati. Il refugjati l unjoni Ewropea bbażata fuq ek wara kollox, grazzi. Grazzi sena il-kamellon Ervor Sur President, aħna d-dim il-krizi tal-immigrazzjoni, Hawnhekk aħna vantaġġ bħala Ewropej. Dan juri li mhux biss dan il-kapitlu, però fil-kapitli l-oħrajn hemm aktar integrazzjoni, aktar koordinazzjoni Ewropea, iktar Ewropa, allura mhux inqas Ewropa, u għalhekk jiena qed nipproponi it-tema ekonomika li tħasseb bosta pajjiżi bħall ispanja l-Irlanda, l-Portugal, il-Greċja u oħrajn li għamlu sforzi enormi fil-kas tal-Irlanda, l-Portugal u Spanja, per eżempju, sabiex jisibu sitwazzjoni aħjar. Għalhekk jiena nixtramel mistoqsija ċara hawnhekk. L-ewwel Ministru tagħna li fil-Portugal kienet il-persuna li prezentat viżjoni Ewropea f'dan il-kuntest, l-ewwel Ministru tagħna, il-Prim Ministru tagħna qal li meta kien hemm ikun hemm xokk asimetriċi fil ġejjini jinħoloq fond komun ta' għajnuna għal minu qiegħed. Meta nżommu f'moħħna d-dokument ta' dawn l erba presidenti, anzi tal-ħames presidenti, fl-2002 u issa mbagħad kien hemm dokument fl-2012 u dan li dan li ġi preżentat, kif nistgħu nippreżentaw din l-inizjattiva? Nagħti l-kelma issa lil sitt eh, kelliema jekk joġobkom irrispettaw il-ħin. Għandkom minuta allokata lilkom. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Kristodos. Grazzi tas Sur President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill President Juncker għar wol eċezzjonali tiegħu mod kif mexxa il krizi Grika. Umbagħad nix infakkar ukoll li fil-Greċja hemm evoluzzjoni politika kbira, Siriza, ser tersa lejn l-elezzjonijiet program aktar e, dajjef u aħna għandna wkoll tip ta' kooperazzjonijiet li se jinħolqu wara l-elezzjonijiet. Aħna nixtieq nfakru li l-politika qiegħda tiżviluppa fil-Greċja, però għandna wkoll kriżi ekonomika. Issa jekk aħna wara l-elezzjonijiet naraw li kapaċi nmexxu b'mod effettiv il-kriżi, Aħna mek ser ikollna xorta waħda bżon ta' lajnuna mill-istituzzjonijiet u tal-President Juncker biex ikollna politika aktar flessibli f'dak li għandu jaqsam ma' taxxa għal bdiewa għall SMEs, it-taxxi fit settur ta' turizmu fuq kollox aħna rridu nuru li aħna solidi, koerenti, unbat nistaw insegwu il-politika meħtieġa sabiex noħorġu mill-kriżi u anki nippermettu li kunem żvilupp ekonomiku. Honorable Blanco, grazzi tas Sur President. Emżon nuħorġu anka l-vuċi ta' dawk li eh, jinsabu fi krizi, imma hemm affarijiet oħra, per eżempju, eh, il-bdiewa li jixtiequ prezzijiet ola għal produzzjoni tal-ħalib. Hemm ċertu pożizzjonijiet jekk m'għandniex risposta u risposta immedjata minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea billi nifissaw prezzijiet minimi ta' intervenzjoni, is-settur ta' ħalib partikolarment ċertu reġuni bħal tiegħi tal-Galizja ħajspiċaw jisparixxu għalhekk hemm bżonn li nisimgħu il-vuċi ta' dawn il-bdiewa fit-toroq hemm bżonn nagħtuhom tweġiba, tweġiba trid tkun immedjata, it-tweġiba trid tkun tajba u l-Kummissjoni Ewropea trid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 Aħna nafu x'inhu l-pakket li ġi preżentat, però għal darboħra dawn il-35 miljun huma fondi li aħna kellna dritt għalihom mill-fondi strutturali għal perjodu tal-2014-2020. Aħna smajna anki l-Junker li kienet jgħid li bħala reprezentant tal-kredituri li kienet jedet il-poplu Grik jekk ma kienx ser jaċċetta l-memorandum. U għalhekk huwa rappreżentant ta' Trojka Juncker. Eni fuq hawn m'għandux ikun il rappreżentant tal-Ewropa jew tal-Ġermanja kolonjalista. Il-tedik li inti tressa qudiem il-poplu tagħna Grik, eh, ma jistawx ikomplu, inti tajjeb li tifhem dal-aspett kemm inti u kemm il-Kummissjoni kollha kemmi il-kellim li jmiss. Sonej nawla. Mejdeġ li għat fil-kamra? Grazie, President. Sur Juncker, jina votajt l-ek sena ilu, issa l-lum oġbitni id diskors tijak għalix semmejt ħafna mill kizbi tal-Unjoni Ewropea. Il-problema hija il-Kunsil U huwa eżempju ċar tal-egoizmu tal-istati membri. Kull, kull darba, kull kriżi hija dejjem akbar hemm dik migratorja, hemm l-ugwaljanzi territorjali. Kull kriżi hija dejjem qar u il-ċittadini frustrati mhux ħajqaħfru għaliex għandhom bżonn ta' tmexxija u mhux skużi U aħna l-koll għanna ir-responsabiltajiet tagħna u qegħdin noħol u ċiklu tossiku, populizmu. U l-populizmu jieħlo aktar responsabilità f'ċertu eh, pajjiżi bħal Renju Unitu l-Ungerija u l-mod kif qed naġix huwa perikolus. Sur Juncker, eh, kulħadd huwa responsabbli u aħna tista' serraħ fuqna wkoll, grazzi. Das Wort jetzt jetzt Frau Abgeordnete. Grazie ħafna issa imis l-Honorable Forenza. President. Sur President, jiena naħseb li id-dibattitu da dal-ħodu huwa dibattitu b'importanza storika. Aħna ma nistawx nkunu ipokriti hawnhekk. Jien naħseb li distinzjoni bejn refugjati immigranti u immigranti ekonomiċi hija distinzjoni fit-titi aħna għandna id-dmir li nsalvaw il-ħajja tal-bniedem ta' min qed jaħrab mill-faqar, mill-gwerra, mill-nuqqas ta' stabilità li aħna ta' sikwit ħloqna, li kontribwixxejna biex noħolqu. Għalhekk aħna rridu nitkellmu fuq emerġenza, emerġenza emotiva ta' impatt, ta' immaġini, ta' influssi, tal-ħajja tal-bniedem. U għalhekk aħna rridu niddiskutu dwar bidla strutturali tal-politika tal-Unjoni ta' riforma ta' dritt tal-azil, ta' idea ta' ċittadinanza Ewropea. Irridu nitkellmu dwar kif aħna nelbu kull tip ta' ħjut li jistaw ikunem u kif nistaw namlu viziv eh, eh, sentenzi u frażijiet verament redikoli meta najdu li nejnuhom f'darhom meta aħna l-darhom kissirnielhom. Grazzi. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Lanċek. Grazie ħafna Sur President. Sur President tal-Kommissjoni jiena nixtieq nammetti li jiena vera kont impressjonata bil-maġġoranza tal-diskors tiegħek mhux biss fuq TTIP jiena u l-Partiti tal-Ħodor għan opinjoni differenti. Iżda il-maġġoranza tal-diskors tiegħek kien fuq solidarita mar refuġjati u li kont qed tappella l-Istati Membri sabiex jieħdu azzjoni naħseb illi dak li jett iġenna nirrispettawk. L-għennet Eh, aħna qegħdin naraw li fil-fatt il-fondi għall-iżvilupp u solidarjetà rridu nżidu apparti minn hekk il-possibilitajiet finanzjarji u materjali rridu jkunu dispożizzjoni tal-Istati Membri ħalli vera nkunu nistgħu ngħin lir-refuġġjati apparti minn hekk dawk li qegħdin jitolbu l azil mill-ewwel ġurnata illi huma jkunu qegħdin jitolbu l azil għandhom jirċievu xi ftit flus. Jiena naħseb illi forsi il-gvernijiet l-oħrajn jieħdu eżempji ma'kom minnkom. U jiena naħseb illi hemm bżonn li jkollna il-President tal-Kunsill li jkun hawnhekk prezenti ħalli flimkien mal-Kummissjoni u mal-Parlament u aħna verament nkunu nistgħu nfasslu Ewropa mbażata fuq is-solidarjetà. Grazzi Signor Lunacek naddu sabiex intemmu issa id-dibattitu u nistiden li sur Junker sabiex jitem id-dibattitu jagħmel diskors tal-għaluq. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena tant kellimt fit-tul illi fil-fatt issa Ma nafx kemm ħankun nista nirrispetta il-ħin li għandi dispożizzjoni tiegħi issa sabiex nagħlaq din id-diskussjoni. Naturalment, jekk il-President bat jordnali li nżomma dan il-ħin jiena baxxi rasi u nipprova nżomm mal-ħin. Mela, għandi xi ftit kwistjonijiet li nixtieq insemmi mux veru illi il-Konsil u l-President tal-Konsil mux għet ikun il-reprezentant għanna Ministru tal-Lussemburgu li ilu responsabli għal kwistjoni tal-migrazzjoni. Jekk hemm xi ħadd fil-Lussemburgu illi huwa responsabli u jaf x'inhu jgħid fuq l-immigrazzjoni, dan huwa il-Ministru li għandna preżenti hawnhekk li tirrappreżenta lill-Kunsill u l-Presidenza tal-Lussemburgu. Tini dwar il-difiża tas-Sur Tusk illi jina qed niddefendih. Le, jina mhix qiegħed hawnhekk sabiex nitkellem fismu. Is-Sur Van Rompuy fejn kien allura meta kien hemm dawn tip ta' dibattiti. Dawn huma dibattiti bejn il-Kummissjoni u Parlament Ewropew u hekk kif hemm stabbilit fil-ftehim bejn il-Kummissjoni u l-Parlament u s-Sur Tusk illi eh, fil-fattu jina tkellimt fit-tul maħħom b'dawn l-aħħar ftit aħna qegħdin ngħidu illi skont is-sitwazzjoni nkunu nistgħu narraw jekk nistgħux nifaċilitaw dan kollu. Bħalissa s Tusk jinsab fit-Turkija, Turkija bħalissa tafaċa ħafna minn dawn il-problemi. Il-preżenza ta' sur Tusk fit-Turkija iktar importanti milli kieku kien preżenti hawnhekk għal dan id-dibattitu mal-Kummissjoni mal-Parlament Ewropew. Jiddispjaċini jekk hija l-verità. U jiena naħseb illi fil-fatt diġa ħejjejt dal id-dibattitu fl-imkien ma' Sur Tusk u ħejja dan id-dibattitu b'mod intensiv miegħi u jiena mhux biex niddefendi sabiex niddefendi biss, iżda jiena nixtieq ngħidilkom il-preżenza tiegħu tas-Sur Tusk eh, fit-Turkija xi ħaġa importanti ħafna u dan l-attakk mhuwiex ġustifikat. je voulais dire que ce paquet de 35 milliards que la Commission Mela rigward din il-kwistjoni, għan pakket ta' 35 miljun minnaħat tal-Kummissjoni u dan fil-fatt huwa flus mill- fondi differenti, pero il-gvern ma kellux bizziet amministrazzjoni ma setax juża u jassorbi il-flus fil-fondi li kienu disponibli. U għalek taħt il-Viċi President Dombroski dak li għamlet il-Kommissjoni li provat tiġbor il-rizorsi amministrativi sabiex bekk aħna nkunu nistgħu ngħixu lil ngħinu lil Greċja anke fi żmien qasir ta' fi żmien qasir. U aħna tin implementaw ukoll eh, miżura amministrativi uħut minn kunu diġà hemmhekk sabiex aħna ngħinu lil Greċja tagħmel dak li suppost il-Greċja kienet ilha tagħmel għal bosta snin u fil-fat ma kienieċ edha ta' kienet edha bditt ta' melek bis l-ħar xhur. Nista' nitkellem fit-tul fuq il-Greċja. Jina aċċettajt ħafna kritika fuq il-Greċja, għanna program li ġi negozjat. U dan forsi mhux l-aħjar program li seta jiġi negozjat, mhux mudell li nistgħu nerġgħu nirrepetu, però għamilna impatt, evalwazzjoni ta' impatt soċjali fuq dan il-programm. U ta' ma saritx referenzali minn l-ebda persuna li kieku aħna ma milnix l-istudju tagħna għandhom kontu tikkritikaw il-Kummissjoni tal-li ma dan l-evalwazzjoni. Però iva aħna minnih dan din l-evalwazzjoni, għamilna din l-evalwazzjoni u fil-Greċja teżisti din il-kwistjoni dwar il-miżuri differenti, ngħidu dwar livell aktar tal-vat li qed jiġi applikat fil- tatini tal-lukandi u anki fil-ristoranti. Aħna id-deċidejna li għanna naddottaw miżuri politiċi u tajb li nkunu nafu kol x'qegħdin namlu. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea assuma il-talbit differenti li saru u fil-fat saru ċertu proposti dwar il-budget ta' diviza għal gvern Greek u da ma sarx mill-gvern Greek stess, jina suġġerejt li għanna natu titwila fuq miżuri fis settur tal eh, shipbuilding. Jina demokristjanu għalek kont sorprist ħafna. Meta kelli eh, nelimina ċertu proposti li ħarġu mill-gvern Grek. Jina kont naf li l-iktar personi vulnerabli kienu għetibatu fil-Greċja Intom eh, forsi tisimaw lat ma tkunux tafu dwar dak li kunet tisaħ fil-verità. Pero mux sar inkompli nitkellem fit-tul fuq il-Greċja għaliex inkella eh, tibdew tajdu li tħaltu kol fil-politika domestika tal-Greċja. Pero jina nilqa' l-interventi ġentili ta' Sur Sipras. Zammejt f'qalbi koll numru ta' eh, affarijiet li jintqalu li li anka li ħarġ mi xandir Pero jekk il-Kommissjoni ma kienx kun hemmhekk, jien naħseb il programm ta' ġustament li ġi adottat kien kun differenti u r-riżultati u anki l-konsegwenzi kienu jkunu differenti wkoll. Għalhekk aħna nħossu li il-programm li ġi adottat kien l-aktar wieħed bisfumaturi u li stajna nikkonkludu għalhekk nixtieq nagħti ġieħ ukoll lil pajjiżi oħra, l-Irlanda, il-Portugal, Spanja. Dawn il-pajjiżi kollha urew li permezz tal-implementazzjoni ta' daw il-miżuri huma waslu għal dak li kontet jien li jekk riformi jiġu implementati, ir-riżultati tajbin jinkisbu. U jekk inti tkun għamilt xejn, eh, ma tasal imkien. Fuq is-suġġett ta' TTIP jiena smaj dak li kellu kellhom xi jgħidu uħut minnkom. Jiena m'iniex baħnan. Aħna għandna bżonn dan il-ftehim ta' kummerċ, daw il-kondizjonijiet huma importanti ħafna u mhix biss kwistjonijiet importanti l-Unjoni Ewropea iżda importanti għall-Istati Membri u aħna rridu ngħidu eh, allura il-fatt li qed ngħidu din il-ħaġa aħna m'għandniex bżonna jiena jkolli ngħid li ma naqbilx ma' dan l-istqarrija aħna rridu naħdmu b'mod responsabbli iżda fl-istess ħin din il-konvenzjoni aħna għanna bżonnu kondizjonijiet li naturalment jirriflettu l-prinċipju Ewropej. Issa dwar l-agrikoltura nixtieq nitkellem. Kien hemm xi membri li tkellmu ftit fuq dan il-punt tal-agrikoltura jiena jkolli ngħid li marbut ħafna mal-bdiewa Ewropej. Dejjem smajthom Jiena anke meta kont Ministru tal-Finanzi dejjem ipproteġejt il-politika tal-bidja minħabba illi l-Ewropa mingħajr il-bidja ma tistax tkun l-Ewropa illi aħna ngħixu fiha llum. L-bdiewa ma nistgħux nabbandunawhom. U l-Kummissjoni Ewropea ħatamel minn kollox ħalli tikkontribwixxi kontribuċi illi f'dak li għandu x'jaqsam il-kriżi tal- bdiwa illi jipproduċu il-ħalib, aħna ħanaraw illi nejnuhom jelbu din il-kriżi. Aħna ħankomplu nagħmlu proposti flimkien mal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna tal-attenzjoni kbira li tajtuni illum minnaħat tal-Parlament Ewropew. Juncker für äh, Ihre. Grazie a Sur Juncker tal-diskors tijak, issa naddu għal-punt li